Good afternoon everyone, if you would like. Il-war nofsinar tajb li kullħat, jek jaġabkom uħultu poskom sabiex nibdew il-laqatana tal-lum. għas l-ewwel punt huwa l-abbozz tal-aġenda jekk m'hemmx oġġessjonijiet nistgħu napprovaw napprovaw l-aġenda mingħajr tibdil. Għandi xi Eh, aħbarijiet l-ewwel se jkun hemm smih pubbliku konġunt bejn juri u enfi fuq ir-responsabilità ambjentali se jkollna eh, smih pubbliku konġunt fuq l-implementazzjoni tad direttiva ta' responsabilità ambjentali. Dan is-smih se jsir għada fit li ta' nofs ta' war nofsinhar fil-qafas tal-laqa tal-juri. Smih għandu xieqsman ma' rapport ta' implementazzjoni li huwa dej fuq id-direttiva u Envi huwa kumitat assoċjat f'dan jina l-istedinkom sabiex tipparteċipa f'dan ismiħ konġunt. It-tieni punt dwar smih pubbliku fuq il-benefiċċju miżju tal-Unjoni Ewropea fuq l-ambjent, eh, l-ikel u il-sigurta tal-ikel s-saħħa pubblika. Aħna ser n-organizzaw ta' ismeħ pubbliku fil-25 ta' pri mill-4 nofs ta' nofsinar bil-parteċipazzjoni ta' kellima esterni bħal Tot Stern li huwa ex mibow speċjali ta' Stati Uniti għal klima se jkun hemm rappreżentanti minn negozji, NGOs, organizzazzjonijiet tal-konsumatur kif ukoll rappreżentanti tal-aġenziji li joqgħu taħt responsabilità ta' MV. inħedġiċ kon sabiex tipparteċipaw f'dan ismeħ pubbliku. L-interpretazzjoni l-lum hija disponibbli f'21 lingwa u bħassoltu il-fajl tal-laqa tistgħu issibu b'mod elettroniku fuq l-applikazzjoni tal-e-meeting u il-laqa jgħu kol web streamed dwar il-minuti tal-15 ta' Diċembru, 12 ta' Jannar, 27 u 28 ta' Frar u 9 ta' Marċu. Jekk memx oġġezzjonijiet sal-aħar tal-laqa dawn il-minuti se jiġu approvati. Dwar ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi tal-21 ta' Marzu, dawn ir-rakkomandazzjonijiet intbatu b'mod elettroniku u jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni nistgħu nikkonsidrawhom approvati wkoll. Issa ngħaddu għal punt numru 5 fuq l-aġenda. Jiena irrid nirrapporta lura lilkom dwar l-ewwel trialogu illi kellna dwar l-ITS. Id-diskussjonijiet kienu bbażati fuq il-pożizzjoni ta' Parlament Ewropew ta' 15 ta' frar u l-approċ ġenerali tal-Kunsil ta' 28 ta' frar dawn ma kienux aġġornati bil-emendi tal-Parlament. Il-Parlament, il-Kunsil u l-Kommissjoni kif qatt kellhom l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq l-aktar kwistjonijiet politiċi importanti fil-proposta kien hemm xi similaritajiet u differenzi bejn il kunsill u l-Parlament u numru ta' dispożizzjonijiet e, inbatu fuq livell tekniku. Irid ikun hemm allinament aħjar ma' livelli ta' produzzjoni, benchmarks, e, emittenti żgħar, semplifikazzjoni, evalwazzjoni kwalitattiva, ir-rapport tas-suq tal-karbonju, ir-reviżjoni ta' Pariġi, il-Fond tan Innovazzjoni u Greċja. Il-President saħab fuq il bżonn li hemm trialogu ieħor taħt il-Presidenza Maltija u l-Presidenza aċċettat. Sadattant sibna wkoll illi mhumiex disponibbli għal laqgħa oħra ta' din il-proċedura tal-ITS. Ġifiri sfortunatament se jkollna inżommu mal-programm ta' qabel. Il-laqat tekniċi se jisiru qabel trialogu li jmiss jekk l-esperti jisibu suġġetti li huma konsidrati politiċi dan jidbatu l-ura diskussjoni prinċipali fi trialogu però i riżultati tal-laqat tekniċi se jindbatu li timijiet ta' negozjazzjoni sabiex jaqblu dwarhom. Dan kien ir-rapport tiegħi lura lilkom. Issa nadu għal punt li jmiss fuq l-agenda. għanna smih tal-kandidata għal funzjoni tad direttur eżekuttiv tal-ECDC. Is-Sinjura Amon edha unek mana. Et ġiet nominata fit-22 ta' Mart elettu mill-Bord Managerial tal-ICDC bħala direttriċi għal din l-Aġenzija. Palma hemm fil-leġiżlazzjoni tal-ICDC qabel il-ħatra il-kandidata tiġi mistina sabiex tagħmel stqarrija qudiem il-Kumitat kompetenti fil-Parlament Ewropew u tirrispondi l-mistoqsijiet min-naħa tal-membri parlamentari. E, Sinjura Amon kienet hawnhekk fil- skambju annwali ta' opinjonijiet bħala eh, direttur eżekutiv interim illi ila tokkupa minn Mejju tal-2015 Aħna familjari ħafna ma' xogħol tal-ICDC. Qabel naddi il-kelma lis-Sinjura Amen. Nixtieq nifformakom dwar il-proċedura ta' dan ismeħ. Se jkollna stqarrija ta' introduzzjoni mhux iktar minn 10 minuti mis-Sinjura Aman u mbagħad se jkollna l-ewwel round ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi jew ir-rappreżentanti tagħhom u dawn fi blok ta' 5 minuti, jiġifieri minuta għal mistoqsija, ġifieri suġġett wieħed għax minuta ma tistewx tqajmu ħames suġġetti għax imbagħad ikun diffiċli li nafrukom risposta. Mbagħad żewġ minuti għal risposta u 45 sekonda għal mistoqsija possibli ta' segwitu mbagħad minuta għal risposta. Issa dwar it-tieni round ta' mistoqsijiet um, 12 mistoqsija mill-MPs fi blok ta' 3 minuti ġifiri miex permessi l-ebda mistoqsijiet ta' segwitu f'dan it-tieni round, un bat se jkollna stqarrija finali ta' mhux iktar minn ħames minuti mis-Sinjura Emmen. Bek nistan ngħaddi kelma lis sinjura għamena l prezentazzjoni tagħha. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri tal dal-Kumitat u għatta pjaċir ta' nur nkun hawnhekk il-lum. Għas-sentejn li għaddew kont kont id-direttriċi interim għal-ECDC u il-lum edha wek pala innominata għal din pozizjoni. Kim vjaċ interessanti u Wara dawn is-sentejn għandi ħafna proposti sabiex naħdmu fuq il-futur. Ippermetu li nirrepreżent il-vizjoni tiegħi għall cdc għal ħames snin li ġejjin. Jiena tabiba graduata mill-saħħa pubblika fil-Ġermanja. Jiena l-interessi fil-politika eh, tal-saħħa iktar minn 20 sena ilu bħala seba tal-epijiet. Dan għandu lan li tejjeb is-sorveljanza u l-kontroll ta' mart li jittieħed fuq livell tal-Unjoni Ewropea. naħdem ġewwa Berlin f'Dipartiment tal epidemoloġija u għandu xogħlijiet simili. Indirizzajt ukoll Mart li tiħed passars tal-2003. Jina kont responsabli u kosa biex nizviluppa tessi il-sistema ta' sorveljanza Ewropeja. Għam implementajtu kol strategija ta' sorveljanza fuq termin ta' żmien twil fl-Unjoni Ewropea u kol qabel ma' sirt direttriċi interim għall-ECDC fil-2015 Eh, konna naħdem hawnhekk għal erba' snin. U x-xogħol amministrattiv jippreparani għax-xogħol ta' direttriċi eżekuttiva għal ħames snin il-ġejjin qabel ma nidħol fil-viżjoni tiegħi dwar li CDC jiena nixtieq niddeskrivi il-kuntest attwali Fl-Ewropa naraw xettiġizmu dejjem jikber u l-Brexit se ssir realtà hemm ukoll xettiġizmu dwar ix-xjenza, il-fatti u kwistjonijiet ta' sigurtà u dawn qed jiddominaw l-aġenda politika. Il-budgets tas-saħħa qegħdin taħt pressjoni ekonomika madwar l-Unjoni Ewropea u naraw ukoll tibdil fid-demografija, l-popolazzjoni qed tixjih u hemm flussi tal-migrazzjoni. Hemm ukoll tibdil teknoloġiku illi se jibdel il mos kif naħdmu llum bħal big data, e-health jew bidliet illi diġà bidlu xogħol tagħna bħal sekwenza u l-medja soċjali sabiex nidirizzaw dawn l-sfidi li mhux imexxija mis-saħa pubblika rridu nsibu l-bilanċ ġust fl-indirizz tat-teddit attwali u preparazzjoni għal-futur. Dwar it-teddit attwali hemm ir-reżistenza antimikrobika u mart li jista' eh, nipprevenuh permezz ta' tilqim se jkomplu jiddominaw ix-xena irridu wkoll nisqu fuq l-użu prudenti tal-antibiotiċi sabiex nevitaw rezistenza. Irridu u kol nipromovu il-benefiċi tat tilqin Barra minnek sabiex nilħu l-SDGs tal nazzjonijiet Maquda fil-qasam tas-saħħa sal-2030 l-HIV, AIDS, hepatitis u TB irridu jibqew priorita fuq l-agenda tagħna mill-esperjenza passata naf illi eh, mart li jittieħed huwa qasam dinamiku jista' jkun hemm ġdid għalhekk li CDC irrid ikun lest illi jindirizza Mart u teddit u jappoġġa l-pajjiża biex jisaħħaħ is-sistemi tas-saħħa u jipprepara pjanijiet ta' preparazzjoni f'taħt it-mexxija tiegħi li CDC se jiffoka fuq attivitajiet illi iżidu valur miżjud għal partijiet interessati. Irridu nidjalogaw magħhom sabiex insibu l-prioritajiet u dan kollu jrid ikun ibbażat fuq l-indikaturi u l-miri. irridu napoġġaw ukoll partijiet interessati fi tranzizjoni. Irridu nifukaw ukoll fuq sħubijiet strateġiċi biex u sinerġija u nevitaw il-duplikar tax-xogħol. L-intenzjoni tiegħi bħala direttriċi hija wkoll li nottimizza l-organizzazzjoni permezz ta' titjib kontinwu u reviżjoni interna u esterna fuq il-prestazzjoni tagħna dawn il-miżuri għandhom itejbu il-valur miżjur tal CDC u il vizibilità tagħna għal partit interessati. Nistgħu biss nindirizzaw dawn l-isfidi f'dan iż-żmien ta' trasformazzjoni billi naħdmu flimkien fis-subija. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea li CDC bħalissa joqgħod fuq esperti mill-Istati membri għalhekk irridu networks b'saħħithom effiċjenti flimkien magħhom irridu niżguraw illi iċ-ċentru joffri valur miżju tax-xogħol tagħhom jina ser inkompli bil-kollaborazzjoni mill-qrib ma' istituzzjonijiet Ewropew, il-Konsil, il-Komissjoni u l-Parlament Ewropew, b'mod partikolari ma' kol fil-Komitat MV. Ser niprofa u kol intejjeb il-kooperazzjoni mal mal-aġenziji bħal IMA, e EFSA u oħrajn. Fil-pajizi ġirien tal-Unjoni Ewropeja irridu nibnu unkomplu nibnu sobijiet b'saħħithom fuq livell globali li CDC diġà għandu kollaborazzjoni tajba ħafna mal-WTO u ma' ċentri differenti ta' kontroll ta' mart fid-dinja din il-kollaborazzjoni nixtieq li ntejjiba u jekk ikun hemm bżonn insaħħaħa wkoll. Jiena ix-xar liħor il-CDC Afrikan illi nispera li jkunu msiħba ġodda. Sal-2022 l-antijaj huwa illi li CDC ikun irrispettat għall-indipendenza il-kwalità għolja u l-importanza tal-parir u l-gwida tiegħu u jiena naħseb li dan huwa lan l-iktar kritiku għaliex mingħajr dan dak kollu li nagħmlu ma jkunx rilevanti li CDC għandu jkun siħeb saħtu u f'dat għandu jipermettu jappoġġa l-Istati membru l-Komissjoni sabiex jiportoġi l-kulħat l-Unjoni Ewropea bl-istess mod minn Mart li jittieħed. Irridu e, nintraċċaw teddit ta' saħħa u evalwazzjoni u nofru azzjoni f'waqta irridu nippermettu li dawk li faslu il-politika fuq l-livell ta' Unjoni Ewropea u Stati membri sabiex jieħdu deċiżjoni ta' bażi tal-evidenza matul it-12 sena li għaddew li CDC bniet reputazzjoni ta' kwalità għolja bi bjegati dedikati minn madwar l-Ewropa. Nixtieq nagħlaq il-preżentazzjoni bi kwotazzjoni ta' William Pollard l-arroganza ta' suċċess huwa li taħseb li dak li għamilt il se jkun biżejjed tal-għada. Bħala direttriċi tal-ECDC jiena ser nizgura illi aħna ma naqgħux f'dan il-ħsieb, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Aman, tal-prezentazzjoni tiegħek Issa ser nibdew l-ewwel round ta' mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi nfakkarkom illi għandkom biss minuta għal kull mistoqsija u jiena nissuġġerixxi li żommu ma' suġġett wieħed. L-ewwel kelliem, is-Sur Liza f'isem li Pipi il-PPM. Grazzi ħafna Sinjura President u Sinjura Amon tal-prezentazzjoni tiegħek jiena kuntent fil-fatt illi finalment ser insibu soluzzjoni għaliex għal sentejn u nos ma kellniex direttur uffiċjali tal-ECDC jina naħseb li sista tagħmel xogħol tajjeb ħafna. Jiena nixtieq nistaqsi x'inhi l-intenzjoni tiegħek fuq il-kwistjoni ta' reżistenza antimikrobika inti tixtieq tagħmel proposta l-Kummissjoni għal leġislazzjoni aħna bħala Parlament saqna fuq dan fuq numru ta' okkużjonijiet dinja dwar is-saħħa tal-bnedmin ukoll nixtiequ li l-Kummissjoni taħroġ b'leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. It-tieni dwar il-PR. Sfortunatament ma' ħafna membri l-lum fil-kamra ħadd mill-CR laqas John Morris. Ser tagħmel sabiex ittejjeb il-profil tal-ECDC u kif ħadd tagħmel lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi aktar konxji tal-ECDC, Sinjura Amon. Ix-xogħol tagħna dwar l-AMR aħna qed nippreparaw pjantazzjoni li għandha x'taqsam Ma'dan, Aħna qed nikkontribwixxu bis-sem tagħna qed nofru informazzjoni ta' sorveljanza, l-evalwazzjoni ta' riskju u il-gwida fuq l-aħjar prassi għal kontroll ta' infezzjonijiet. Dwar il-ħidma għal preparazzjoni ta' liġi aħna aħna edina dispozizjoni tal-Kummissjoni sabiex najnu bil-parti tagħna tal-mandat. Ġifiri, ikunx ikun neċessarju sabiex niprovdu evidenza għal ċertu miżuri sabiex jaħdmu evidenza xjentifika xista jkun effettiv fiġġieta kontra li jemmar, aħna lesti illi niprovdu dan kollu. Issa dwar il-PR għal AMR il-bandiera tagħna hija il-ġurnata ta' kuxjenza dwar reżistenza antimikrobika u din għalija eżempju ta' kif nistgħu naħdmu b'mod effettiv u nqajmu kuxjenza billi nikkomunikaw lil partijiet interessati li huma attivi f'dan il-qasam u niprovdu għom messagġu materjali sabiex il-atturi kolla jkollhom messaġġ wieħed. U l-utenti aħarin jirċivu l-istess informazzjoni rajna wkoll illi rridu naħdmu bot individwali mal-pajjiżi għaliex id-drabi il-kuntest tal-pajjiż huwa importanti għal kif nofru l-messaċ u kif namlu il-messaċ iktar effettiv. Aħna ser inkomplu naħdmu fuq dan għalija mar iżaw kol fuq smaħra. Sur Lize, mistoqsija ta' segwitu. Iva, dwar it tini kwistjoni. Jina kontet nitkellem dwar ir rezistenza antimikrobika, però aktar dwar ix-xogħol tal-ICDC b'mod ġenerali. Kif sirt għajem kuxjenza dwar l-ICDC dak li tagħmlu għalfejn huwa importanti? Eh, ma tantx qegħdin fi żmien tajjeb Naħseb li l-kollegi jistaw juru iktar interess dan ikun tajjeb għax-xogħol tagħkom. Din ma kienx mistoqsija tajt is sinjur Mon, però naqbel illi Anzi, jina semmejt din il-ġurnata ta' kuxjenza rezistenza antimikrobika għalix għalija dan huwa mudell tajjeb sa' kif, sa, kif naslu għal aktar nies aħna qed nagħmlu dan bħalissa għal reżistenza tat-tilqim. Għandna għodu disponibbli għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea, però qed naraw illi hemm bżonn li nadattaw għal kuntest tal-pajjiżi u qed nagħmlu dan bħalissa sabiex il-pajjiżi illi jafu li l-kostituenza tagħhom l-aħjar ikun jistgħu jużaw dawn l-għodot u japplikawhom fil-kuntest tal-pajjiżi pajis. Grazzi ħafna is-Sinjura dalli fisem l-SND. Grazzi Sur President u nilqaw klura Sinjura Amon. Kontenti li nistgħu niddiskutu miegħek dwar kwestjonijiet importanti anke mal-kostituenti tagħna lura f'pajjiżna. E, sentejn li għaddew bħala direttriċi interim inti u rejt Eh, x'inti kapaċi tagħmel u aħna nisperaw li inti tkompli b'din it-triq. Però għandi mistoqsija pertinenti illi qed ħaseb ħafna nies madwar l-Unjoni Ewropea bħalissa kien hemm rapport illi kien hemm faqija tal-ħosba f'ħafna stati membri inkluż ir-Rumanija fejn kien hemm 3911 il-kas f'dan il-pajjiż biss u 17 il-mewt mill-24 ta' Marzu ta' din is-sena. Inti taf iktar minni li ħozba hija marda li tittieħed u per peress li nivjaġġaw taf il-lebda pajjiż eh, mu protett minn din il-faqija. Jiġifieri Dan huwa ta' tħassib għall-istati membri kollha speċjalment fejn hemm tfal. L-ICDC kif qed tindirizza dan għandha kuntatt mal-istati membri wkoll u x'inhu r-rwol tal-ICDC eh, f'din il-faqija partikolari? Grazzi, Signor Ramon. Grazzi tal-mistoqsija. Il-ħosba hija eżempju fejn naħseb illi Iva sanna dawn il-11 il-pajjiż fej faqqat il-marda Rumanija fejn għan l-iktar problemi serji, pero dan huwa eżempju fej nistgħu naraw li maħniċ nużaw it-tilqim kif eh, għanna eh, namlu fil-fat. Mux qed nipponta sobajja, però jekk nieħdu pal eżempju ir-Rumanija ħafna mill-każijiet huma fuq tfal ta' nqas minn erba' snin. Fil-Belġu ħafna minn dawk affettwati u għandhom iktar minn 15-il sena u dan juru li l epidemoloġija ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri tajjeb inkunu nafu fejn huma il-persuni suscettibbli u hawnhekk nistgħu ngħinu għaliex data ta' sorveljanza tista' tgħin hawnhekk. U dan li qed nipprovdu qed nipprovdu data ċara sabiex il-miżuri ikunu aktar iffokati din hija essenzjali bħalissa. Fil-prinċipju l-affarijiet huma sempliċi ħafna trid tagħlaq noqqasit fil-munizzjoni u trid tidentifika eh, katini ta' trasmissjoni u tikkontrolla il-kontatti sabiex tara hemmx eh, persuni suscettibbli. Ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet sempliċi. Yes, um... Mistoqsija supplementari. Iva, dan jorbot ma dak li semmejt fil-bidu meta tkellim dwar xettiċiżmu xjenza fatti u l-fatt li rridu nindirizzaw eh, nuqqas ta' entużjażmu brabta ma' il-qim Fil-prinċipju għat li wafax li ma fil-prattika kif tara li l-Unjoni Ewropea tista' tipprovdi pereżempju li nigwida l-Istati membri sabiex għom eh, jifirxu aktar it-tilqim u neradikaw il-ħosba darba dejjem fl-Unjoni Ewropea. Iva, fil-prinċipju hawnhekk għandna miżuri, għandna għodda ta' komunikazzjoni għal min jaħdem fil-kura tas saħħa u dan sabiex nindirizzaw eh, il-ġenituri, Nħdu nota ta' tħassib tagħhom, jekk hemm tħassib u mistoqsijiet brabta ma' sigurta ta' tilqim. Dan jeżisti u dan li kont qed insemmi qabel hemm bżonn naħdmu mal-pajjiżi sabiex nadottaw dawn il-messaġġi sabiex ikun jistgħu applikati f'kuntest nazzjonali għaliex ovvjament trid tindirizza l-ġenituri ta' tfal zaħir differenti, mod differenti minn ġenituri ta' nis li għandhom iktar età dan jista' jkun adattat tali mod illi jaħdem dak il-pajjiż partikolari. Fuq linji gwida kollox eżisti li rridu nagħmlu li niżguraw illi anka fuq livell ta' taħid ta' deċiżjonijiet dan jittieħed bis-serjetà kemm jista' jkun. Grazzi. Is-Sur Gerbrand, jek joġbu. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi Dottor Ramon li edha ma hawnhekk illum. Nistenna bil-ħerqa l għal darbohra. Ikkonna direttur eżekuttiv wara ftit snin fl-ECDC. Il-mistoqsija tiegħi hija simili pal dik ta' Peter Lees fuq il- eh, residenza mikrobiotiċi li l-program prezenti tal-Kommissjoni skada s-sena li għaddit għanna bżon program ġdid, u l-mistoqsija tiegħi i, temminx li għanna bżon aktar pjantazzjoni aggressiv minn dak preċedenti u anka fid-dawl ta' tweġibiet li ġatajtna, tajtna brabta mal-mistoqsijiet ta' Peter Lise x'taħseb dwar il-kooperazzjoni internazzjonali. Intu rejtna l-mappa ċina, jisidirzi u oħrajn nafu li Superbug se jizviluppa b'mod internazzjonali jista' jkollna kollox postu fl-Ewropa mek la affarijiet ma jisibux tajjeb f'naħat oħra fid-dinja, xorta se nsibu ma biċna situazzjonijiet perikolużi. X'taħseb dwar dan? Dwar il-pjantazzjoni, ġa pjantazzjoni, evalwajni jew il komissjoni evalwatu u xħareċ mis xol ħareċ illi il ħakna u ksibna ċertu kizbiet imma ħafna xirrid sisir u hawn jidħol pjantazzjoni, per eżempju, minn perspettiva ta' saħħa, u kif semmejt inti anke b'aktar u aktar prezenza tal-Unjoni Ewropea fil-kooperazzjoni fuq livell globali. Għaliex kif qed u huwa veru bħalissa din hija kwistjoni globali fejn nittamaw illi bħidma ma' WHO u l-pajjiżi l-kbar fid-dinja nkunu nistgħu nindirizzaw dan fuq livell globali b'mod sinerġetiku. Nafu li issa xi sentejn għandna dan il-kooperazzjoni ta' tfal mal-Kanada u l-Istati Uniti fejn ġan ippruvaw nissimplifikaw ix-xogħol b'mod transatlantiku. Fl-opinjoni tiegħi hemm moqsma fej għandna nintensifikaw il-kooperazzjoni bejnietna u għalina dinja kooperazzjoni mal-Indja per eżempju fej edin naraw illi numru ta' eh, bugs resistenti edin jaslu. Mistaqsi supplementari sur Gerbrandi le, ta' jepwis, il-kelima jimis. Grazie, Signora President. Forsi mhux ħaġa tradizzjonali ma xtaqt nirringrazzja l-dottoress Armon għaliex fi żmien meta ma kienx hemm direttur eżekuttiv tal-ECDC hi bħala eh, direttur temporanju għamlet bitċa xogħol eċċellenti, u naħseb illi li l-ħaddiema tal-ECDC apprezzaw ħafna xogħol tagħha wkoll organizzat bini ġdid u kwartieri fej li CDC se tirċaqla s-sena li ġejja l-affarijiet issa u ma f-postu ta' malda daqsan grazzi l dak li għamilt fil wol tijak. Uħut minn dawk li ma kienu xed jagħtu każ qas illi memx direttur eżekuttiv. U l-mistoqsija tija jedin, inti semmejt il-bżon li nikoperaw maġenziji Ewropej oħrajn. Din definittivament xi ħaġa li għandna fuq il-mejda għaliex ma nistawx eh, namlu l-affarijiet mod iżolat. Tista' forsi tgħidilna kif tista' tara jista' jkun hemm kooperazzjoni mal aġenzija Emma pereżempju li hija iktar taqrib tal ecdc Iva ġanna kooperazzjoni mill-qrib mal-EMA u dan jitratta l-microbials eh, eh, u l-tilqim li qed nagħmlu hawnhekk u li nippruvaw naqdu flimkien informazzjoni li għandha li jemmej u li għandna aħna naqdu din informazzjoni sabiex ikonna bażi aktar b'saħħitha għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Eżempju minnhom huwa l-rapport konġunt fuq rezistenza kontra mikrobiotiċi u eh, għall-annimali u bnedmin li ġa publikajna fil-2015 u fejn is-saħħa konna verżjoni ġdida f'Ġunju. Sabiex meta min jieħu deċiżjonijiet jitratta l-kwistjoni ta' rezistenza, ikollhom stampa dettaljata biżejjed. Bli MA, il-kooperazzjoni bejnietna hija f'termini ta' tilqim u hawnhekk qed inħarsu wkoll lejn tilqim abbinat jemmej tħares lejn sikurtà aħna lejn l-effettività ta' tilqim u għal kallu tilità ta' tilqim wara li kunu nataw il-liċenzja jista' jsir mod konġunt. Li nixtieq nagħmel ukoll maġenziji oħrajn u li mhux biss ikun hemm skambju ta' programmi ta' ħidma kif qed nagħmlu issa, imma li npoġġu flimkien meta nippjanaw għax-xogħol il-ġdid programmi fejn inħarsu naraw fejn hemm oqsma fejn nistgħu naqdu lill sforzi tagħna flimkien. Mistoqsija supplementari, Sinjor Koneċna. Iva, jek joġbok. Inti tara wkoll xi ħaġa li tista' titjib. Per eżempju f'termini ta' kif tistablix il-qafas tiegħek sissa, taħseb li forsi jista' jiġi estis f'termini ta' x'qed isir fl-Ewropa, f'termini ta' infezzjonijiet u jew minn perspettiva leġislattiva, taħseb li Hemm bżonn nagħmlu iktar jew nistgħu ma nagħmlu xejn. Xtaqt nivverifika inwessaw il-mandat għal Martin Fettif jew lilin minnu. taħt il-kappa ta' Martin Fettif, Iva. Il-regolament tagħna itina il bażiljanna għandna bżonn. għanna l-mandat għall-evalwazzjoni tar riskju u li natu l gwida u alternativi għal miżuri ta' kontroll illi huma responsabilta tal-Istati membri fuq livell ta' Unjoni Ewropea il-koordinament isir mill-Kommissjoni. Ma narax li għanna bżon nakkwistaw uħut minn das setat Jiena sodisfatta u naħdem mal-kollegi fl-Istati Membri u Kommissjoni sabiex niprovdu l-om il-profi li jemżon u mezzi sabiex ikunu jistaw mbagħad jihdu l-miżuri li jemżon sabiex nidġildu każijiet ta' kriżijiet u ta' mart. Grazzi ħafna il-kollega Dornano. Grazzi, Signora President. Grazzi u koll lilek. Li għedawnek maħna l-lum, eh, dottor Essamon. l-skambju ta' opinjoni tal-lum għanof senar. Enna nifmu l-esperienza tijak fil-ġilda kontra dal-martu l-firxa tijaw u l-Presidenza Maltija tkellmet fuq it-tħassib tagħha dwar Malt fl-Unjoni Ewropea u r-rata ta' mortalità imma Martin Fettif huwa wkoll importanti mingħajr ma nistigmatizzaw il-ħadd huwa veru illi jkollna kwantitajiet kbar ta' persuni li ġejjin minn sfond prekarju jista' jżid ir-riskju ta' firxa ta' mart perikolus. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik għal daqstant bli man mod se nkunu nistgħu nsaħħu programmi ta' sorveljenza għal mart infettiv u kif se nkunu nistgħu nirreaġixxu sabiex niżguraw tilqim optimali f'kuntest fejn għandna ħafna kontroversi brabta ma l-effetti ta' ċertu tilqim u problemi anka ta' stok ta' tal-istess tilqim. Iva, grazzi għal mistoqsijiet tijak l-insaxħu sorveljanza għal mart eh, ta' dan it-tip qed naħdmu ġa mal-istati membri dwar dan u li qed naraw jew dak li rridu nagħmlu u li nelbu diffikultajiet li għandna sissa waħda minnhom i nagħmlu aktar faċli għall istati membri sabiex jirrapportaw għaliex jgħidu li sissa huwa diffiċli ħafna. Umbat, nieħdu d dejta mis-sistema ta' sorveljanza aktar utli u tkun iktar disponibbli sabiex fil-fatt jaraw aktar x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiżi tagħhom. Għaldaqstant issa għandna l-possibilità li jkollna rapportar skont il-pajjiż sabiex konna stampa ġenerali tal-pajjiż Għanna u kol bini ta' kapacitajiet fil-pajizi fejn saħħu il kemm l lesti pala parti minn implementazzjoni sabiex naraw fiex edin fil-bini ta' kapacitajiet, ġifiri taħriġ u napoġġaw taħriġ fil-pajiz individuali, ma napoġġaw u kol l-identifikazzjonijiet fil-laboratorji li parti importanti ħafna, specialment għal mart li stajġi mwaqqaf bit-tilqim sabiex anka nintraċaw il-katina ta' trasmissjoni, ġifiri hemm ħafna miżuri li nistgħu nieħdu. F'termin imbagħad ta' ġlida kontra rapportar fals fuq l-effetti, effetti sekondari dan nistgħu namluħ billi nippubblikaw evidenza nkunu trasparenti fuq x'ġara u nanalizzawx qed jiġi b'konċidenza ma tilqim ma mhux ġa kkawżata mit-tilqim. U dwar l-istokk, iva din hija kwistjoni fejn ukoll naħdmu flimkien mal-Kummissjoni fejn saw jgħinu jgħin xi Repubbliku Konġunt Huwa importanti wkoll li jkollna mekkaniżmu bejn pajjiżi differenti sabiex ngħinu il xurxin Mistoqsija supplementari, Sinjura Dornano. Issa qegħdin nitkellmu dwar meta nsi dwar persuni minn sfond prekarju, kont titkellem fuq rezistenza mikrobiotika u anka l-HIV u AIDS u xinu ma sebiti dwar dan u anka tuberkulozi fuq kopertura ta' til-qim, nitkellmu fuq eh, pentavalon, il til im u hemm problemi ta' stocks, stocks ta' ċertu til im li huma til im ta' kuljum, għad-difterja, t-tetnu, jew l-polio per eżempju Nishti eh, anka l-pozizjoni tijek dwarnan. Mela le. Fuq is-sitwazzjoni prekarja ma nistax nifhem eżattament għal xi tal-ludi, però hemm eh, gruppi vulnerabbli illi huma aktar affettwati minn tnejn mill-marti li semmejt inti, tuberkulożi u l-HIV. U hawnhekk dawn il-gruppi li du jiġu identifikati f'pajjiż. U l-aqwa mod kif ikollok aċċess għal dal-gruppi u li tagħti dal-gruppi aċċess għal kura tas-saħħa irridu nsibuha għal kull pajjiż. Brabta ma' nuqqas ta' tilqim lajnuna medjata li nistgħu niksbu u xi tip ta' linji gwida fuq kif u kemm huma disponibbli eh, tilqim u kif nistgħu nipprioritizzaw. Dan hu lajnuna medjata li nistgħu nagħtu u mbagħad hija kwistjoni ta' diskussjoni kifet qabel jew kunem hemm xiri konġunt, Repubbliku konġunt, jew b'mod konġunt bej l-Istati membri. Fil-bidu ta' ġunju, hemm laqa dwar it-tilbim, til-qim illi il-Komissjoni tkun meċi mexxi fejn iddiskutu wkoll dat-tip ta' mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Bek ġejna fit tmiem l-ewwel round ta' mistoqsijiet, issa ngħaddu għat-tieni round. Regoli differenti ġviri minuta kull mistoqsija, suġġett wieħed u issa tweġiba ta' żewġ minuti minn follow-up. L-ewwel kellem is-Sur Ferja. Grazzi, grazzi ħafna u dottoressa il qakaw fosna l-lum. Jina kont fl-axħar delegazzjoni tal-PE li CDC u kif tiftakru rajt ix-xogħol ix-xogħol validu ħafna li għamiltu. Għandi mistoqsini mistoqsijiet għalik mistoqsijiet li huma ta' importanza kbira għal ċittadini tal-Portugal. Kif taf, minħabba l-apatite A ġewwa l-Portugal Issa qed jkun hemm każijiet fil-Ewropa ta' fuq il-mistoqsija tiegħi hija kif tista' l-Aġenzija biex tkun effettiva fil-komunikazzjoni trans-Ewropea u tfassal konnessjoni b'saħħithom biex jkollna azzjonijiet bikrija kontra il-marti li jittieħed u jkollna informazzjoni ħafna iktar flessibbli. Grazzi. Tajjeb, mela. Dwar l-epatite A. Tajjeb, l-epatite A bħalissa hija waħda mill-suġġetti fejn hemm nuqqas tal-vaċċin u fejn kif edna wkoll qed naraw jekk hemm xi possibilità biex il-pajjiżi jistgħu jgħinu l xulxin. L-epatite A bis-sitwazzjoni korrenti li qed niffaċċaw issa bid-diversi tifqijat ta' relazzjonijiet omosessuali bejn irġiel jaffetwaw grupp speċifiku li jeħtieġu ċertu miżuri preventivi. Għalija din mhix xi ħaġa li inti tista' tagħmilha komunikazzjoni ġenerali fil-fatt tittara li huma l miri ta' komunikazzjoni u kif ħan waslu dawk il-messagġi li dan il-grupp ta' popolazzjoni tu għawek għanna diversi għanna ċertu ħil mill- xogħol jagħmilna bl-HIV. Dawn il-networks jistgħu wkoll jintużaw biex iwaslu l-messaġġ tal-epatite A. Fil-prinċipju huwa l-vaċċin illi huwa l-aħjar jew l-aħjar miżura, l-iktar miżura effettiva għaw. Is-Sur Zorinja. Grazzi, grazzi, nilqak hawnhekk dottoressa u l-proset tax-xogħol li jilek tagħmel u jiena nispera li tkun tista' tkompli dan ix-xogħol mhix koinċidenza illi aħna tkellimna dwar ir-reżistenza tal-mikrobi kontra l-antibiotiċi. Aħna il-koll inkwetati dwar dan. Ilna niffokaw fuq illi nwaqfu l-użu eċċessiv tal-antibiotiċi fl-agrikoltura u fil-medicina veterinarja, iżda nixtieq nittratta iktar dwar xi kampanji kampanji ta' kampanji ta' rfin xogħol li jista' jsir mal-istati membri u proposta speċifika li attint illi konna ġurnata speċifika għal dawn is-suġġetti. Iżda hemm suġġett li ma nix ninsew fosthom ir-riċerka għal mediċina alternattiva U din hija xi ħaġa li għadkom ma tkellimtux dwarha fid-dettall nixtiequ nisimgħu l-istrateġija l-opinjonijiet tiegħek dwar l-appoġġ tar-riċerka għal mediċina alternattiva. Fil-Portugal u partijiet oħra tal-Ewropa kien hemm dawn diversi każijiet tal-epatiti għax tistgħu tagħmlu biex tiffaċċaw din is-sitwazzjoni L-ewwel mistoqsija dwar l-istrateġiji għar-riċerka fil-mediċina alternattiva. Ir-riċerka mhix biċċa tagħna li nistgħu nagħmlu f'dan il-każ huwa illi jekk ikun hemm ċertu rapporti li naraw l-evidenza xjentifika dwar dawn u naraw x'hemm biex nkunu nistgħu jew nappoġġaw jew jekk tali medicina tista' tkun ta' użu b'suċċess. Dik hija l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu illi nistudjaw l-evidenza. Iżda ma nistgħux infittxu u nagħmlu riċerka għal dit tip ta' mediċina. Da mhux il-mandat tagħna. U dwar l-epatite A, diġà qatt preċedentement illi dan għandu jitwassal dan il-messaġġ ta' komunitajiet ta' rġiel omosessuali li huma affettwati minn din il-marda u naraw kif nistgħu inkatru ċertu għarfien biex inkunu nistgħu nresqu miżuri preventivi. U naraw jekk jekk hemm fil-fatt il-każ ta' Marti biex ifittxu jmorru għand it-tabib. Is-sur hekk Grazzi ħafna, Signora Anon. Hemm diversi mwiet minħabba rezistenza. Il-Kommissarju Andrew Kaitis tkellem dwar dan is-suġġett u qal illi din hija problema għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali wkoll u jemmen illi dawn kollha rridu jiġu indirizzati għandi l-impressjoni illi illi il-rezistenza hija biss eżerċizzju ta' PR mingħajr abdazzjoni. Ġimgħatejn ilu għaddattajna liġi dwar il-kondizzjoni fejn għandhom jinżammu l-finik, per eżempju, il-Kommissjoni imponit fuq dawk l-istati membri li li jirabbu il-fnik. Ġi jekk inti kap tal-ECDC, se tagħmel int dwar dawn id-diversi problemi L-avviċinament tiegħek għandu jkun skont ċirkostanzi jekk ikun xem bidja intensiva skont l-ispeċi Per eżempju, fit-trobija tal-fnik. Jintużaw l-ola dozi ta' antibiotiċi. Naħseb dan it-tip ta' avviċinament differenzjat taf tkun l-aħjar mezz biex nikkonvenċu l-konvenzjoni. Aħna nittrattaw il-mart infettiv fil-bniedem U il-kwistjoni li tkellim tint mhix parti mill-mandat tagħna sakemm ma jkunx hemm xi trasmissjoni ta' reżistenza mill-annimali għal bniedem għal bnedmin għal nies illi rabbuhom. Ovvjament għandna ċirkostanzi bħal dawn u dawn huma affarijiet li nistudjaw madana kollu fil-verità is-sitwazzjoni tal-annimali mhix ċirkostanza li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Kellima li jmiss. Grazzi, nishti nirringrazzja l-Dr. Aman tal-liġi ta' l-lum jina illi MP għal tliet snin u kelli diversi opportunitajiet li nara x-xogħol illi jagħmel dan iċ-ċentru l-Ebola kien hemm diversi kriżijiet oħra u nixtieq ukoll nitkellem dwar dak li qalet il-kollegi preċedenti. X'qed nagħmlu issa? Jekk wieħed jistudja rezistenza kontra l-antibiotiċi dik hija problema, intom tkellimtu dwar pjantazzjoni, Iżda il-Komissarju Andrew Kajti għal li rridu nkunu effettivi ġlida kontra dan il-mart u forsi l-Komitat ta' Reġuni u koll jista jaħdem fuq dan. Jiena tkellimt ma' sintki, autoritajiet reġjonali, jiġu għaw Brussell u koll. U ma' koll jistaw jajdu l-nax et jiġri ġewwa reġun tagħhom naraw, iżda jekk ma jkonniex approċ komuni mussa naslu mkien. U jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk, sajkonna ċentri, ċentri ta' iżolament, diversi pazjenti ġo fihom, u importanti li taħdmu fl-imkien mal-Komitat tar Reġuni, mal-Media, mal-Gazzetti, avviċinament fuq diversi, diversi miżuri biex niġġieldu kontra r reżistenza jekk hux possibbli dan isir u jekk il-tweġiba jgħiva x'rispu riżorsi kollha bżonn. Grazzi. Mhux biss il-Kumitat ta' Reġuni rridu naħdmu magħhom, rridu naħdmu ma' kulħadd. Għal diversi snin dimna biex din il-problema tkun iktar fattibli fejn nixdu l-attenzjoni tal-mexxejja politiċi. Issa l-problema edem u kifatt. Issa rridu ninaqdu fl-imkien mod koordinat għax l-ar xenarju fikun ikun hemm diversi messaġġi minn diversi postijiet li għat preċedentement dwar il-ġurnata Ewropea dwar l-antibiotiċi Din hija simili għal dak li qed tgħid diversi azzjonisti NGOs, aġenziji WHO li huma kollha parti minn dan u issa bil-WHO li għandhom flimkien magħna il-World Antibiotics Week naħseb dan kollu huwa globalment f'konformità mal-istess perjodu u li rajna huwa illi il-pajjiżi qegħdin ukoll jilqgħu dawn il wet wetqu kampanji ġewwa pajjiżi ma' dawk il-gruppi li huma rilevanti ma' tobba li jidbu il-medicini ma' tobba fl-isptarijiet ma' l-pazjent attendejna u kol jew tajna prezentazzjonijiet seminars tal-medja naħseb li diġa għanna dan l avvicinament diversifikat li hija l-unika mezz li nistgħu nittrattaw il-problema. U naħseb illi mhux biss kwistjoni ta' bniedem tal-bniedem jew koll aspett tal-annimali u koll tal-industrija tal-farmaceutika hemm diversi azzjonisti involuti li rridu nindirizzaw u li huma disposti u huma koll dedikati illi jaħdmu fuq fuq din il-problema. Naraw ir-riżultati, iżda riżultati kollox irtiħu żmien tiegħu. Rridu nkunu lesti illi ikonna perspettiva li saħam minn 15 snin. Grazzi. Is-Sinjura Miljer. Grazzi ħafna. Dottoressa Proset u nispera li tkun tista' tagħmel ħafna xogħol fl-aġenzija. Nixtieq ukoll nitkellem ma' xogħol ta' aġenzija oħra lebsa. Aħna għandna ċertu standard għoljien għall-ikel, għandna madana kollu hemm ċertu ċertu problemi bis-salmonella, bil-listirja, campylobacter. Nixtieq nisma' minn għandek kif ser tikkoopera ma' din din l-Aġenzija kif nistgħu niksbu l-informazzjoni biex nkuntuha lill-konsumaturi. Il-kollaborazzjoni ma' nefsa hija l-iktar kollaborazzjoni dawima li għax mill-2006 aħna kull sena namlu dan ir-rapport taċ komunitarju fuq zoonozi. U, u dan huwa rapport dwar diversi aġenti patogeniċi li huma zoonotiċi illi jew li jiġu trasmessi blikel dwar informazzjoni tal-ikel, informazzjoni tal-alf. Din hija One Health Report u għawek dan is-suġġett ek għandu jiġi trattat dan is-suġġett li namlu għaw u iktar mill-li namlu analiżi konġunta u mill-li nipublikaw rapport noħorġu diversi press releases u dwar diversi tifqijat li seħħu ikun hemm valutazzjoni tal riskju konġint bekk. Il-perspettivi mill-aspett ta' saħħa pubblika ta' sanità u ta' sigurtà għal-ikel tal-ikel jingħaqdu flimkien. Umbat niprovdu diversi soluzzjonijiet għal miżuri konċernati. Grazzi ħafna. Is-Sur Farjegan. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dottoressa, dwar l-HIV li u koll hija ta' importanza kbira għal pazjenti ġewwa l-Portugal. Id-diagnosi bikrija hija essenzjali biex il-marda tinżam taħt kontroll biex tibda titieħed il-mediċina fi stadju bikri. Fid-dawl ta' dan, hija l-opinjoni tiegħek dwar il-kunsens Ewropew dwar dan. Irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-ispeċifiċità ta' kull pajjiż kien hemm diversi żviluppi xjentifiċi matul dawn l-aħħar 30 sena fil-ġlieda kontra din il-marda, x'inhi rakkomandazzjoni li naħta nistgħu nagħmlu fuq aspetti oħra ta' saħħa għabbażi tal-esperjenza li għanna mill-HIV. Grazzi. Dwar l-HIV, Kifat, u importanti illi diagnosi issir mill-ewwel u dawk li huma pożittivi jiena taw it-trattament mill-ewwel. Madana kollu meta naraw l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli illi jittrattaw partikolarment l-HIV illi neqerdu l-HIV sal-2030 maħniex ħanaslu hekk. Nistgħu naslu meta niffokaw iktar fuq prevenzjoni tal-HIV u dan huwa li qed nippruvaw nagħmlu. Minkejja li huwa tajjeb li hemm il-mediċini u persuni li huma pożittivi jistgħu jgħixu ħajja kważi normali, xorta il-kwalità ta' ħajja mingħajr l hija ħjar. U din hija xi ħaġa illi rridu nippromuovu iktar minn perspettiva etika umana, iżda anka minn perspettiva ekonomika. Għax din il-medicina tiswa l-flus. Awek, huwa minnu illi naraw kif nistaw insaħħu l-miżuri preventivi tagħna. Fil-prinċipju, dan huwa ukoll dak illi għandna nagħmlu in ġenerali. Iċ-ċentru tagħna huwa ċentru ta' prevenzjoni u ta' kontroll. Iġifieri naħseb illi jridu nagħtu bidu għal dan l-aspett preventiv tax-xogħol tagħna għal mart ieħor ukoll. Grazzi. Signora Dalli. Thank you, Chair. Um, and... Grazzi. Għanna mistoqsijiet oħrajn għax dan huwa suġġett interessanti u fil-kummenti tiegħek tal-bidu semmej diversi punti. Dwar il-punt tiegħek tal-bidu, inti tkellimt dwar il-fatt illi rridu nieħdu azzjoni mill-ewwel u mhux sena wara. Qed nassumi għal każijiet speċifiċi Iżda kultant faċli wieħed jitkellem iżda mbagħad punti oħrajn jieħdu żmienhom u l-azzjoni tieħu iktar żmien b'żmien milli hemm bżonn. Hawnhekk qed nitkellmu dwar suġġett importanti naqbel miegħek illi rridu mmexxu malajr l-iktar illum il-bir illum qabel għada kif qed tara li inti tista' tindirizza din is-soddin il-kwistjoni u ġiba fis-seħħ fil-prassi. Anka f'każijiet bħal dawn l-immedjatezza hija importanti. Jien kont qed nirreferi għal l-evalwazzjonijiet ta' riskju ta' malaj. Mod ġenerali x-xogħol tagħna fuq l-identifikazzjoni ta' teddit bikri U importanti aħna irridu niżguraw illi narawx qed jiġri fuq livell globali sabiex nosservaw l-iżviluppi bikrija li jistgħu jaffettwaw l-Unjoni Ewropea mbagħad nagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet ta' riskju. Aħna dejjem nagħtu għażliet għal prevenzjoni iżda mhux biss anke wkoll għal kontroll Parmat xi wħud jistgħu jiġu implementati ta' malaj jistgħu jisolvu kriżi tfqija. Però ma jservux fuq terminu ta' żmien twil. Xi drabi dawn miżuri fuq terminu ta' zmin twil għandhom bżon ta' tisħiħ tal-kapacità l-implementazzjoni ta' għodut tibdil fi struttura u l-komplement. Din hija xi ħaġa li għanda tkun fil-qalba ta' xoltana mal-pajizi. Irridu nappoġġawhom sabiex ikunu kapaċi indirizzaw dawn il-kwistjonijiet minn kmini. Għalija, għalina, u importanti illi intejbu l-preparazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea billi najnu l-pajizi ikunu preparati. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar mistoqsija li tiġi minn għandi nixtieq nistaqsik li huma l-isfidi l-iktar importanti inti taffaċċja bħala eh, manager tal-aġenzija bħala risorsi u budget forsi tista' tindirizza dawn l-isfidi. Iva bħalma għat fl-isfidi hemm ukoll sfidi ekonomiċi li aħna ser naffaċċjaw fil-bidu tal-2018 ser niffinalizzaw il-naqis ta' 10% illi n-implementaw mill-2013 jista' jkun hemm iktar limitazzjonijiet ta' riżorsi tagħna u ekritiv isser meta għad li rridu nifokaw fuq dawk l-attivitajiet fejn noħolqu l-iktar impatt. Din hija xi ħaġa illi irridu nagħmlu, rridu nkejlu l-impatt tagħna għalhekk semmejt l-indikaturi u l-miri. Rridu wkoll nistabbilixxu dan kollu fid-dialogu mal-partijiet interessati li nistgħu nagħmlu proposti x'naħsbu illi huma l-attivitajiet l-aktar l-għandhom valur, però rridu namlu dan fl-imkien mal-partijiet interessati sabiex naraw ukoll li ma attivitajiet huma jaħsbu li huma l-aktar ta' valura għalihom. Importanti illi nimmassimizzaw l-impatt tagħna jekk aħna nipproduċu xi ħaġa li hija indipendenti u ta' kwalità għolja però ħadd ma juża, jekk nagħmlu dan b'mod effiċjenti jew le ma jimpurtax għaliex xorta hija ħela tal-iżersi jekk mhux prodott li jintuża m'għandniex nagħmlu. irridu nifokaw fuq l-affarijiet li huma utlu, mbagħad nagħmlu dawn l-affarijiet bl-aktar mod effiċjenti possibbli. Grazzi ħafna. Grazzi li kollegi għall mistoqsijiet Issa l-aħħar stqarrija, l-istqarrija finali mis-Sinjura Amon sabiex tagħmel taqsira ta' diskussjoni li għanna kif kellna. la kif kelma l-ħames minuti. Iva, nishtiq nirringrazzjakom il-koll l mistoqsijiet ta'kom. Forsi ma rispondejtomx daqstan dettal daqskem xtaqtu, pero joffru li wkoll input ta' dak li importanti għalikom, tistaw tassiguraw rwieħkom illi aħna ser niżaminaw dan kollu naraw kif dak ukoll jista' jidderieċi il-ħidma tagħna fis-snin li ġejjin. Is-suġġetti kienu dawk il istennejt dawk li aħna naraw bħala priorità. Però is-snin li għaddew u rew illi il-kol kam aħna rridu nkunu konxju illi dak kollu li nippjanaw jista' eh, jitfarrak minn xi kriżi tista' tinqala tista' tkun influenza pandemika li tista' eh, toħroġ fi kwalunkwe żmien u xalli ħor jaqaf l-isfond imbagħad. Ġifieri biex ngħidilkom li dak kollu nipjanaw jista' ma jibqax hemmhekk fil-perjodu kollu. Speċjalment l-aħħar mistoqsija tippermet li wkoll illi najt illi fil-futur jista' jkun li rridu naħdmu bi prioritajiet negattivi. Anki jekk jkun hemm xi ħaġa importanti li naħdmu fuqha forsi ma kunux nistgħu naħdmu fuqha minħabba nuqqas ta' riżorsi pereżempju. Mbagħad hemm bżonn ta' kollaborazzjoni globali li wkoll tirrikjedi riżorsi. Irridu naħdmu b'dak li għanna. Irridu naraw xistaw jkunu zliet sabiex nespandu, però jekk ma jkunx hemm għażliet se jkollna innaqsu il-ħidma tagħna. Għalhekk jiena nitolbukom nitlobkom tifmu illi forsi ma waslux ir-riżultati li nixtiequ waslu. dak li għat laħar darba u importanti u koll id-diskussjoni fuq l-effiċjenza li għanna jina nappoġġan però nishtiq nifred dan mill-lantana lan illi nidentifikaw u nevalwaw u nikkomunikaw fuq teddit ta' mart li jittijħed jekk ix-xogħol li namlu m'għandux impatt reali mela mhux utli nixtieq verament nidħol fid-diskussjoni tal-effiċjenza permezz tal-impatt fi dan l-immandat li inatajna għal dawk il-kwistjonijiet illi naħsbu li huma importanti, importanti li naħdmu fuq abbat effiċjenzi kemm jista' jkun. U għallan prinċipali tiegħi illi bħala organizzazzjoni aħna neliminaw dawk il-partijiet illi jaħlu rizorsi sabiex biss inwaslu il-rizultati tana, pero mux neċessarji. Jina kontenta li namel dan, pero mux resta illi nikkomprometti l-antana. Irridu nżidu l-valur fuq ix-xogħol tal-mark li jittieħed Grazzi ħafna, Sinjura Amon, eżis kollegi, beknal u ismi, mal-kandidata ta' direttriċi eżekutiva tal-ECDC għada fil-laqa tal-koordinaturi konna eh, diskussjoni bat nir-prezentaw rapport tal parlament Grazzi ħafna, Sinjura Amon. Now, dear colleagues. Issa, ziz kollegi naddu għal punt seba fuq l-agenda tagħna. Il-konsiderazzjoni ta' rap abbosta rapport missur Seb Dans fuq l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea Sostenibilità. Aħna ser nibdew id-dibattitu bir-rapporter Dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Grazie lill kollegi għall-interess u l-appoġġ tagħkom. Kellna komunikazzjoni tajba ħafna bejn l-uffiċċji. Ix-shadows kollha ħadmu bissejħu jina grat ħafna għal dan. Din hija kwistjoni importanti, il-kwistjoni tal-SDGs illi għandha impatt fuq kważi kull aspett tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea diffiċli illi toħroġ bi pjantazzjoni illi tkopri il-setturi kollha illi rridu naħdmu fuqhom, però fil-rapport illi qed inres u xtaqt irresaq l-idea illi m'hemmx biss lista illi l-Unjoni Ewropea trid iżżomm magħha, però hemm proċess ta' komunikazzjoni wkoll bejn l-istituzzjonijiet u il-livelli kollha ta' gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali. L-unika mod kif nistgħu nittamaw li nilqu l mhux biss billi noħolqu lista sieħa ta' azzjonijiet illi jilqu l-SDGs un-bat indaħlu x-xogħol eżistenti fihom irridu nuru bix-xogħol fil-futur kif aħnana il ħsib li nilqu l-SDGs. Kull stat membru iffirma l-SDGs ġew firmati mill-Unjoni Ewropea b'mod kollettiv il-għanijiet jinfirxu fuq il-kompetenzi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri anki azzjonijiet minn ċittadini individwali Dan huwa proċess kritiku ta' kif aħna nistgħu niddeterminaw kif nilqu l-anijiet. Irridu naraw l-abilità tal-atturi kollha li jilħu l-SDGs u mbagħad nistgħu niġġudikaw il-progress għabbażi ta' dan. Fid-dawl ta' natura komprensiva u għadnup li hemm biss ftit komitati fil-Parlament illi għażlu illi fiċu opinjoni fuq dan ir-rapport. dan il-limita il- limita l arfin tekniku li kellna bżon, però kellna aktar kreativita sabiex l-emendi ikopru ikopru l-ambitu wiesa ta' xogħol kollu tal-Unjoni Ewropea. Importanti li nirrikonoxxu l osma kollha fejn l-SDGs jiprovaw tejbu l-kwalità tal-ħajja mhux biss pajjiżi qed jiżviluppaw iżda wkoll hawnhekk fl-Unjoni Ewropea huwa rapport qasir ħafna jekk ma ninkludu xi ġustifikazzjoni huwa ta' twimmit kalma. Dan ma jirriflettix kollox, però nispera illi tajna għal inqas struttura illi bija mbagħad li fuqa nistgħu nibdu fil-proċess tal-emendi. Nistgħu indaħlu mbagħad Eh, idejat addizzjonali ta' kif ir-rapport jista' jinbena. Jiena ipprovajt nilħaq ċertu għanijiet fil-limitu tal-klim. Provajt nofri kuntest ieħor għal roadmap futura tal-futur tal-Unjoni Ewropea u u il l-nilħu l-SDGs u karatteristika importanti ta' kull programm anke futuri. Il-pjattaforma tal-partijiet interessati dan ma jistax intlaħaq minnaj il-konsultazzjoni ta' dawn il-partijiet interessati u ta' soċjetà ċivili. Jiena indirizzajt l-SDGs kont individwali u sħaqt fuq ir-rabta bejn il-ftehim ta' Pariġi u l-SDGs. Dan kol jidħol fi strateġija ħjar. Provide night fejn il-politiki bedu l-Unjoni Ewropea mill-jir u l-SDGs. Per eżempju, semmejt il-biokarburanti. U importanti li f'dan ir rapport nirrikonoxxu li dan mhux proċess li fih jirbaħ kulħadd, hemm tellifa ċara mix-xogħol illi jrid isir, speċjalment fis-settur ta' tkabbir eh, ekonom sostenibbli u tkabbir tal-industrija. Anzi, industrija sostenibbli ma nistawx nipretendu li problemi ma jizistu għax jeżistu għal dawk li qegħdin jaħdmu f'industri li għandhom impatt kbir u dirett fuq il-pjaneta u t-tibdil fil-klima. Ma nistawx naħarbu di problema, ma nistawx nipretendu illi nistaw nkomplu naħdmu b'mod mhux sostenibbli u e, nippumpjaw is co 2 u gasijiet oħra fil-atmosfera ċertu industri se jkollhom jifqu u dan ifisser li n-nies li jiġu effettwati minn dan ma jistgħux jitħallew waħedhom. Għalhekk il-prinċipju ta' tranzizzjoni ġusta huwa importanti ħafna u dan huwa dak li niddiskutu hawnhekk. Bdejt ix-xogħol sabiex namenda r-rapporti għaj stess, mod stram kif naħdmu għawek ser indaħħal iktar dettal fil-pjattaforma tal-partijiet interessati multipli għax rridu nittalmu minn xurxin, maddux biss ikun proċess tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi timplementa mbagħad leġiżlazzjoni b'mod lokali irrid ikun hemm proċess kollettiv u konverzazzjoni bilaterali irridu nitalmu mill-aħjar prassi tkun fejn tkun xi drabi tkun fuq livell tal-Unjoni Ewropea, però xi drabi fuq livell lokali jew tabliet. Nixtieq ukoll nirrikonoxxi x-xogħol importanti tal-Kumitat tar-Reġjuni fejn sar ħafna xogħol biex nivżviluppaw l-aħjar prassi. U offra ħafna dettalji dwar kif jistgħu jkunu relazzjonijiet ta' ħidma. Il-Kunsill Kummissjoni jadmu jaħdmu flimkien sabiex jidentifikaw l-aħjar prassi, l-ostakli u jaħdmu flimkien mal-atturi kollha nispera li il-kollegi ma jodux lura milli irres u emendi illi juru xinu ma laħjar prassi u l-ostakli. U importanti u koll illi konna xiftit ta' vizjoni għawnek. Importanti ħafna illi aħna nil-ulanijiet tagħna. Importanti mhux biss għax-xogħol tal-kumitat tagħna iżda għal-futur. U dwar kif l-Unjoni Ewropea se tkun fil-futur. Jiena nisab ħerqan illi nisma' l-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma li shadow Rapporters l-ewwel is-Sur Farija. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Seb Dans għar-rapport jiena Shadow Rapporter. il labot iħares lejn l-sfidi li qed naffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea jipprova jindirizza l-Aġenda tal-2030 tal iżvilupp sostenibli adottata fin-Nazzjonijiet Magħquda fil-25 ta' Settembru tal-2015 l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità unika sabiex tkun mexxejja f'dan il-qasam tas-sostenibilità. Jridu nkunu ambizzjużi però b'saħħitna meta għanna nipruvaw naqdu nimplementaw l-agenda tal-2030. Ma nistawx nkunu ambigwi, irrit ikollna soluzzjonijiet dawima sabiex nindirizzaw l-sfidi globali il-blaffariet imbidlu għanna sfidi globali bħal krizi ekonomika, finanzjari, tibdil fil-klima u dawn l-affarijiet kollha huma marbuta soċjali, ambientali u politiku. Ma nistawx nindirizzaw dan e, punt punt palma għalli rapporter fil din jgwida tar rapport insibu illi sfida prinċipali huwa li namlu iktar importanti viżjoni politika tar rapport. Irridu pjantazzjoni speċifiku jekk se jkollna żvilupp sostenibbli xieraq irrid ikollna livell ta' ambizzjoni. Ħafna qasma diġà koperti mill politiki u aġendi tal-Unjoni Ewropea, però dan mhux biżejjed sabiex nilqu il-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Għalhekk, kollegi, dan ir-rapport għadu fi stadju preliminari ovvjament, però irressa ċertu idejat u juri illi nuqqas ta' rabta bejn politiki jista' jkollu effett serju għalhekk iridu politiki fuq terminu ta' żmien qasim medju u twili jiġu koordinati b'mod xieraq sabiex intejbu l-konsistenza u l-implementazzjoni tal-SDGs irridu indikaturi sabiex inkejlu il-progress tal-lanijiet tal-2030. Irridu kol miżuri sabiex nkejlu progress tal-17 il għan u l-priorità. Il-rapport u kol jisħaq mal-Kummissjoni sabiex tagħmel dak li wedet u tiżgura illi l-agenda tal-2030 tiddaħħal fil-politiki interni u esterni tal-Unjoni Ewropea permezz ta' pjan ta' azzjoni. Kom komunikazzjoni ta' Kummissjoni ta' 22 ta' Novembru ta' sena l-oħra issemmi il-priority tal-SDGs u l-agenda tal-2030, pero ma titħol fid-dettal dwar ser ikolla l-agenda tal-2030. Per eżempju, il-Kummissjoni tipproponi pjattaforma eh, partijiet multipli għal skambju ta' ħjar prassi meta niġu għall-SDGs fis-setturi kollha fuq livell tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea, però ma tajċejn iktar tibqa vaga. Għalhekk jiena qed nipproponi illi fir-rapport permezz ta' l-emendi u bil-ħidma mill-qrib ma' Sur Dans ovvjament l-iżvilupp sostenibbli jrid ikun fil-qalba tal-politika Ewropeja u aħna fil-Parlament jista' jkollna rwol prinċipali sabiex nofru ħajja diċenti għal kulħadd. Ir-rapporter fil-fatt kellem dwar dan iktar kmini. Grazzi. Ħafna. Is-Sur Gerbrandi issa. Grazzi, Signor President, grazzi wkoll is-Sur Dan sar-rapport tiegħu. Madana kollu ħanibda bil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u fil-waqt li jien is-soltu nitkellem b'mod pożittiv fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni, did darba ħsat meta qrajt dil-komunikazzjoni. Għaliex eh, hija dajfa ħafna dil-komunikazzjoni. Eh, titlu biss fil-fatt nista' naċċetta li nara eh, tal-aġeb u l-Kommissjoni miex tifhem x'inhu l-punt essenzjali tal-SDGs jekk tħares lejn l-MDGs ma l-SDGs, x'inhi differenza prinċipali? Differenza prinċipali hi illi l-ġnus maquda tirrikonoxxi li tnaqqis fil-faqar huwa possibbli biss jekk niċċaqalqu lejn ekonomija sostenibbli. U dan eżattament ċemni es fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Hija eżerċizzju li noqogħdu nitikaw il-kaxex tara fejn l-SDGs jista' jkollhom xaġan komuni mal-linji gwida politiċi tal-Kommissjoni Ewropea u dawn mhumiex ħafna fil-fatt. Ovvjament għandna sfidi kbar fl-Ewropa. L-ekonomija, għol inta xogħol, soċieta li qed eh, tikber, refuġġati, Sirja. Imma kollha jaqgħu fid-del ta' sfida kbira. Ġifieri tranzizjoni lejn ekonomija sostenibbli hija kondizju sine qua non. Aħna nistgħu biss insolvu l-sfidi l-oħra kollha jekk jirnexxinna nimxu lejn ekonomija sostenibbli. U l-Kommissjoni mhix tifhimha din u ma nistax nifhem għalfejn. U għal-Parlament li jagħmel l-ewwel viċi President tal-Kommissjoni responsabbli għal żvilupp sostenibbli bidea kienet li joħroġ bl-aġenda li jmiss għal ġejjieni li tagħmel l-iżvilupp sostenibbli fil-qalba tal-politika l-oħra kollha. Imma dan mhux iseħħ jekk inħares lejn paġna numru 7 fl-aħħar ngħidu l-modell soċjali Ewropew mhux se jkun sostenibbli fil-ġejjien jekk itkabbir jibqa' fil-livelli preżenti. Le, le. il mudell soċjali jkun sostenibbli biss jekk jirnexxielna namlu ekonomija sostenibbli m'għandux jaqsam xejn ma' l-ekonomija bażika, modelli soċjali, eccetera, din hija kwistjoni ta' sostenibilità. Jekk l-Istati Uniti titkellem dwar l-Istati Uniti l-ewwel, m'għandniex inwieġbu b'Ewropa l-ewwel, le sostenibilità l-ewwel. Dan hu li naħseb għandu jkun il-messaġġ u dan maħniex nagħmluh. Ejja nħarsu lej biodiversità. Hija l-assigurazzjoni tagħna għal ħajja na strateġija nizabu f'nofstri imma l-affarijiet mhux jimxu maħniex nilqu l xini x'inhi tagħmel kummissjoni xejn. Eh, tħares li jissaqa forsi l komissar Vella qed jipprova imma dan għandu jisir eh, fuq għoddim fil-flola livelli, ġiviri dizappuntanti ħafna dan. Qed nisħaq fuq dan b'mod qawwi għaliex ninsabu f'salib toroq bil-Brexit għanna ġenda negattiva manna opportunità ta' debsa biex indawru l-politika Ewropea qed nirriflettu biex mhux biss fuq tal-MFF imma dik tal u kol. FC għalfejn sostenibilità mhix kondizjo sine qua non f'kull investiment fl-FC. Issa qed nagħmlu l-investiment li għandu effett negattiv fuq il-biodiversità, fuq l-ambjent in ġenerali, Rridu nsewa darbora fil-ġejjieni, dan qed jiswa flus minflok namlu l-aqwa ħaġa fl-aqwa moment għaldaqstant daqstant FC m'għandix tiġi aċċettata il-pak ta' ma ta' xejn hawnhekk. Ninsabu għal daqstant fi żmien interessanti mbagħad il-Kommissjoni tiġi bi strateġija ġenerali fuq sostenibilità illi mija xejn li fit-titlu. Għal daqstan, ix il-Komissjoni għandu tagħmel ix-xogħol mill-bidunet, għambat forsi nibdew naħdmu aħna. Ma qed nistenna bil għat tweġiba tal-Kummissjoni. U nippreferi nara l-Viċi President għawnek hawnhekk darb'oħra ħalli nara għalfejn qed jahlinna l-ħin dil-komunikazzjoni. Thank you. Our next. Grazzi. L-kollega Ek. Grazzi ħafna. Bla dubju nista' naqbel ma dak li qal l-aħħar kellim. Komunikazzjoni fuq sostenibilità. U hawnhekk il-Kummissjoni qed tajt illi s soċjetajiet qed jiffaċċaw problemi ta' sostenibilità, tniġġis, l-qas ta' enerġija sostenibli, eccetera. Iva nista' naqbel, imma fil-verità inħossni diżappuntat minn dak illi resqet il-Kummissjoni, viżjoni mawx hawnhekk. Ma hemmx tweġiba politika, tip ta' tweġiba politika li tant għandna bżonn sabiex nindirizzaw problemi kif identifikat kif jista' jkun il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma tindirizzax il-kwistjoni ta' konsum sostenibli, produzzjoni sostenibli. Hija kompletament ħaġa responsabbli isu dan mhux prijorità għall kummissjoni qed nitkellmu dwar il-possibilità li eh, nitkul il-possibilità li d-dinja tkompli teżisti l-ġejjini tal-umanità. il komissjoni wara r-rapport dwar sostenibilità rat kif 60% tal-ispeċi nsabu ta' periklu, 77% ta' zoni protetti naturali huma perikolati u dan minħabba bidja intensiva m-numru ta' studji mill-FAO u WHO li juru b'moċċar illi xejriet fil-qasam tal-bidja edin jeqirdu l-bilanċ tal-ħamrija u li bidja intensiva b'mod partikolari teqret il-biodiversità. Insejjaħ l-Kommissjoni u l-dal-Komitat sabiex inħarsu lejn rakkomandazzjonijiet ta' Sir Elvers bħala rapportel speċjali tal-ġnus maquda fuq id-dritt tal-likel hija sejjaħ għal rivoluzzjoni radikali, riforma fundamentali ta' konsum u produzzjoni u modelli ta' dan it-tip fl-Ewropa dan ifisser affarijiet bħal miżuri ta' tħaddir fil-pak. Imma li għandna hawnhekk mhuwiex biżejjed Dan mhuwiex ambizzjuż huwa superfiċjali wis u frankament huwa responsabbli u juri ċerta ignoranza. Najdu jekk l-ignoranza tweġġa mela allura tkunu tistgħu tisimgħu it-twerżi mill-erba' kejjem tad-dinja, grazzi. Grazzi, Surek. Issa nagħti l-kelma li l-nifsi, skużawni kollegi, ma konċet nistenna li se nkun qed immexxi dillaqa propju dal-ħin, għan iprofa nżom fil-qosor pero. L-ewel nishtiq ninaqat mal-kollegi, Jiena u kol, kont kem xejn dizappuntat fid-dawl tal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni li għalbot ħafna minn dak li hemm bżonn sabiex niksbu dawk li hemm fil-miri tal-SDGs u għanna bżon ta' politika aktar b'saħħitha mill-Ewropa sabiex inkunu konformi mal-SDGs. Però xtaqt nifoka aktar fuq ir-rapport ta' rapporter illi nilqaw li nasib li eżerċizzju eċċellenti u għabazi tajjeb għal xogħol ulterjuri sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-preżent. Nilqa referenzi tar-rapport illi sejħu lill-Kummissjoni sabiex tkun eh, konformi regolament GATT, tkun konformi mal-SDGs, inkluż kif għal Sur Gerbrand il-miri għal-klima, kif jissemma bl-aktar moċċar anka fil-rapport illi għanna niverifikaw u naraw jekk il-miri għal-klima Ewropea palissa miex konformi mal-SDGs u l-tejm ta' Pariġi. Nilqaw kol referenza għall-ekonomija ċirkolari, u miri għal rizorsi effiċenti għaliex nemmen illi mhuwiex biżejjed illi jkollok eżerċizzju kosmetiku fuq l-ekonomija Ewropea ma bżonn noħorġu b'xi ħaġa illi tkun ġdida. Referenza għalli bliet u reġuni u kol importanti, ma dan kollu nemmen illi għatem partijiet fejn il-rapport jista jissaxħax jew hemm lokal titjib l ewwel naħseb illi li għandna bżonn mnata komissjoni u scanning persistenti tal politika Ewropea u finanzjament. U naraw u dan konformi ma' sostenibilita, miri ta' sostenibilità, kemm ikun ma' l-SDGs, jew strateġi tal-Unjoni Ewropea li x'nemmen illi m'hemmx kontroll sistemiku, scanning u monitoraċ jekk il oqsma differenti politiċi ma jgħinunix niksbu il-miri ta' sostenibilità jew le. U hemm xi eżerċizzi mill-Kummissjoni pal pjan ta' implementazzjoni u reviżjoni li huma pass fi direzzjoni tajba ma naħseb li qegħdin il-bot u l-implementazzjoni ta' regolamenti eżistenti u l-istrateġiji eżistenti mhumiex b'saħħithom biżejjed u naħseb li hemm wisq hemm wisq lokal manuvrar l istati membri u ftit kontrolli riġidi u monitoraġġ min-naħa tal-Kummissjoni. Naħseb ukoll li għandna nkunu kemm xejn aktar ebsin fuq il-kwistjoni tal-biodiversità. Mill-approċċ għandna fil-passat nafu li dan hija waħda mill-problemi l-iktar serji li qed nifaċċaw meta niġu għas-sostenibilità. U sistemi l-ekosistemi u l-biodiversità fl-Unjoni huma taħt id-dida rridu nagħmlu aktar biex inħarsuhom grazzi għal strateġija b'saħħitha u implementazzjoni aħjar tar-regolamenti preżenti u kif ukoll miżuri eżistenti. Finalment, hemm diversi kwistjonijiet oħrajn li ser niddiskutu ma' tawl il-laqgħa tax-shadow u xtaqt insemmi l-importanza ta' aktar arfin u edukazzjoni li nistaw naraw li finalment fl ewropa qegħdin naraw li qed immorru lura b'ċertu approċċi mill-istati membri, mill-gvernijiet, imma anke xi mis mis-soċjetajiet meta niġu għall-importanza ta' sostenibilità bdu investu aktar sabiex nedukaw u nżidu l-arfin sabiex nikkonvinċu n-nies li mingħajr Ewropa sostenibbli l-ekonomija Ewropea ma tistax tirreġistra suċċess fil seklu 20. Grazzi. Il-kellimni miss. Eh, signora Henry. Grazzi, President. Jena u koll napoġġa il-rapport tal-kollega Dans. Għalkemm jiena wkoll se jkolli nikkritika bil-qawwi il puntat luq prezentata mill-Kommissjoni. L-ewwel sibx taqt namlu dwar ir-referenza għal dawk li suppost ikunu posti l-informazzjoni fuq għani bazawruna, per eżempju, rapport tal-Aġenzija Ambientali Ewropea fuq l-Istat tal-Ambjent fl-2016. Din għandha tkun puntat luqa kull riflessjoni u xenarju prezentatu u wieħed ta' diqa u pjuttost deprimenti mir rapport si ċar li erba minn 30 indikatur jindikaw li marru għallar numru ta' setturi mod partikolari il-biodiversità, konservazzjoni ta' habitats, imma anka eh, emissjonijiet ta' gassijiet li kawżaw l-effett serra mit-trasport fil li marru għall rawn ukoll. Anka per eżempju il-qasam tal-kwalità tal-ilma eh, superficiali fejn għanna nuqqas informazzjoni fej stati membri mux jibatu l-informazzjoni li mbżon tintbat. Għadan standard miri mustajn tlaħqu fl-2020 Bazzikament minn dubju fil-fadda musen il setturi oħrajn, seba setturi biex ikun aktar preċiża fejn nistaw naraw titjib ta' situazzjoni. Mudan ukoll hemm diffikultà sabiex nilqu l-miri għaxin għaxin daw setturi ma' per eżempju ta' ekosistemi eh, fuq l-art minħabba tinidġis atmosferiku illi ma miex joħorġu mis senti PM10, kunament akustiku, t-nġis akustiku, u anka konsum tal-aħam u eh, eh, ħut konsum mux sostenibli ġifiri numru ta' setturi illi musel u l-miri illi stabili xejn aħna stess. Disa minn daw 30 biss se nil l fuqom, fuqhom u f'qafas sekk deprimenti naħseb tajjeb nifukaw aktar fuq dawk is-setturi fejn l-azzjoni komunitarja għandha eh, terġa' tingħata l-ħajja minn ġdid. Naħseb li tajb ikoll ikun hemm riflessjoni fuq l-indikaturi. Eġifieri l-kapaċità ta' valutazzjoni. Għaliex għaliex ħafna drabi ikonna indikaturi li mhux preċiżi biżejjed, eżempju fuq kollox, Għadak li għandu xaqsam mill kwalità tal-arja fil-blit tagħna, ħafna drabi nifukaw fuq naqis tal-PM10 b-2.5% ma nittux in konsiderazzjoni il-fat illi il-fat li intraskulaw partiċelli żgħar illi huma konsegwenza ta' filters kontra partiċelli illi jirrilaxxaw partiċelli żgħar jew eh, emissjoni oħrajn u daqsan tajjeb illi ikonna indikaturi mlajkem jista' jkun ikunu aħjar li nużaw fil-komunikazzjoni uffiċjali. Dar rapport għana nifukaw ukoll fuq waħda mill politik punti importanti tal-politika eh, l-STS u tajjeb li hawnhekk nedu azzjoni konkreta fejn nżidu l arfini hija sistema li wasa tal-ebda inċentiv għal finanzjament jew investiment minnaħa tas settur industrijali f'politika protezzjoni iktar nadifa. L-ħarnet naqbel ma dak li qabel ħafna drabi il-finanzjament li għandha dispożizzjoni tagħha l-Ewropa immorru ħafna drabi l-proġetti kbar li jkomplu jinizzu. B'miri marbuta ma' l-enerġija tal-fossili u dan mhux l-Ewropa li rridu u mhux it-triq li għandna nieħdu. Grazzi. Il-Signor Dornano. Grazzi. President, grazzi u koll rapporter għaxol sibi tijaw. Il-dokument tal-Kommissjoni Ewropea dwar ġejjini Ewropej li kun sostenibli. Jitkellem dwar għat. u numru ta' kwestjonijiet oħrajn li għaw taħt il-Komitat tagħna pal-ekonomija ċirkulari u tranzizzjoni enerġetika Għadda tandi feature ma taqbilx ma dan termin ta' sustanza u importanti li konna bidla fil-paradigma għal mod kif naħdmu. Madana kollu rridu nindirizzaw is situazzjoni prezenzi qabel il-konsekwenzi, ġifiri, l-intensifikazzjoni tal-flussi kummerċali li waslu għal-ektar zida ta' tneġis fil-limita plastik fil-pratana u għanna bżonnu kol modell ekonomiku billi niħarsu l-industrija Ewropea għamnek jiġu nifmaħi investimenti l-Kommissjoni Ewropea qiegħda tipproponi fil-qasam ta' enerġija li t-ġeddet u llum nafu illi fis-settur tal-fotovoltaiċi manka fil-enerġija meliħ l-industrija Ewropea literalment warbet minn miżuri ta' dumping u prodotti li ġejn miċ-Ċina b'mod partikolari Ġveri ma' mrebda punt li proponu investiment publiku minnajr ma' nizguraw l-ewel kondizjoni ġusti għal kondizjoni ġusta mal bqija tad dinja Daw kienu sibijiet tiegħi u se nkun qed ninkludi fid-dibattitu li se jkollna dal wat Thank you very much. Grazzi. Wara li smajna li shadows semaw l-opinjoni ta' MP zoħra l-ewwel waħda signora Miller. Grazzi ħafna, President. Saru diversi saret ħafna kritika fuq dan id-dokument dwar s sostenibilità li se nappoġġhom ukoll jiena wkoll. Nixtieq nirringrazzja l rapporter madana kollu. Naħseb illi huwa fl-interess ta' kulħadd illi naħtfu din l-opportunità biex inkunu nistgħu nagħmlu ċertu progress. Jiena fassalt opinjoni fil-Komitat tal-Agrikoltura u ndunajt li il-politika agrikola, partikolarment is-settur tal-foresterija, ma tantx huma koperti bl-ebda mod u ħanressa emendi biex nikkoreġi din is-sitwazzjoni għax Wieħed irid jgħid li l-agrikoltura u l-foresterija jipprovdu ħafna xogħol u jippreservaw il-biodiversità Per eżempju, fil-Ġermanja, wieħed minn kull tliet ettaru li jintużaw għall-agrikoltura huma soġġetti għal programmi ta' protezzjoni u ħarsin tal-ambjent, ta' diversità u f'ċertu setturi xorta għad hemm xi jsir. Iżda s-sitwazzjoni mhix daqstant negattiva kif qalu kollegi preċedenti li ħassibni l-iktar huwa il-ħarsin ta' diversi imprizi agrikoli ta' familji żgħar fejn kien hemm diffikultà li nħarsu il-diversità f'dawk iċ-ċirkostanzi U kwistjoni ta' finanzi, rridu u bilanċ. Naħseb li nistgħu naslu jiena wkoll ser nippreżenta diversi emendi fir-rigward ta' dan, grazzi. Is-Sinjura Dalli. saru li l-izvilupp sostenibli għandu jenata priorita ikbar mill-istituzzjonijiet Ewropea lix nemmen aktar minn qatt qabel li rridu nirriaffermaw il-prinċipji ta' żvilupp sostenibli jekk kif huma imniżlin ukoll fil-UN 2030 Agenda għall iżvilupp sostenibli u f'dan ir-rigward nemmen li rapporter ta' dan il-Kumitat Sebdans għandu biċċa xogħol x'jagħmel biex verament nirriaffermaw dawn il-prinċipi imma il-bazi li ġiet preparata hija bażi tajba li fuqa il-membri ta' dan il-kumitat jistgħu jaħdmu ħafna aktar u jkomplu jiżviluppaw. U edha ngħid dan għaliex anke aħna bħala grupp politiku nemnu li hemm bżonn urġenti ta' pjan ta' azzjoni li jkun konkret li verament ipoġġi l-iżvilupp sostenibli fil-qalba ta' kwalunkwe policy li tittieħed mill-Unjoni Ewropea kollu kemmi. U dan aktar u aktar jekk irridu li verament inżommu mal-ambizzjoni li qbilna dwara um, fi 2030 agenda. U f'dan rigward huwa partikolarment importanti li jkunu identifikati dawk l-areas fejn hemm bżonn li tittieħed aktar azzjoni u anki ikunu indirizzati lum qabelada in-nuqasijiet li jeżistu. F'dan ir-rigward naħseb wieħed tajjeb ukoll li jirriafferma fost l-oħrajn pereżempju l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar sentejn biex tindirizza l-influss qawwi ta' refuġjati u immigranti. U qed insemmi dan għaliex dan il-fenomenu wera b'mod ċar kif in-nuqqas ta' żvilupp sostenibbli f'partijiet oħra tad-dinja huwa wkoll ta' sfida diretta għar-reġjun tagħna. Dan jorbot ukoll mal-fatt li pereżempju id-differenza fir-rikkezzi u fl-ekonomiji fi stati differenti u anki f'reġuni differenti ħafna drabi jirriżulta anki f'inġustizzji gbar u f'inugwaljanzi gbar. U dan juri b'mod mill-aktar ċar il-ħtieġa qawwija li jkollna azzjoni koerenti Ewropea fejn tidħol il-politika ta' żvilupp anki ferja soħra bħal huma pereżempju in-negozju internazzjonali l-għajnuna umanitarja u anki s-sigurtà. U f'dan ir-rigward nemmen li huwa imperattiv li kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu illum anki aħna bħala Parlament Ewropew tieħu in konsiderazzjoni il-konsegwenzi u anki l-implikazzjonijiet li jista' jkun hemm ta' dik id-deċiżjoni diskussjoni mhux biss issa imma anki snin li ġejjin għaliex wara kollox dak kollu li niddeċidu dwaru illum il-ġurnata mhux se jħalli impatt fuq il-ħajja tagħna biss imma jħalli impatt fuq it-tfal tagħna u tfal ta' tfal tagħna. U nemmen li b'dan il-mod biss nistgħu nħarsu lura u ngħidu lil nanfusna li kunu ħadna deċiżjonijiet responsabbli li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq is-soċjetajiet tagħna, fuq ir-reġjun tagħna Ewropew u fuq id-dinja kollha kemmi. U f'dan ir-rigward nittama li il-rapporter flimkien ma' shadow rapporters jirna xilom joħorġu b'rapport li jkun verament b'saħħtu u jindirizza in-nuqqasijiet li rajna sissa fil-komunikazzjoni per se u ikonna pożizzjoni qawwija bħala Parlament Ewropew. Thank you very much. Now I turn to the Commission. Grazie nabdi l-Kommissjoni. Signora Schmeichel. Grazzi ħafna u grazzi wkoll ir-rapporter tar rapport li nappoġġaw b'mozzjoni nir-ingrazzjaw tad-dibattitu kif ukoll tal-kritika kritika illi smajna u li ċertament aħna ħadna nota dwarha mill-perspettiva tagħna il-rapport u il rapporter għamil biċċa bieċa xogħol tajba biex jindirizza l-punti kollha u ovvjament din hija l-isfida l-isfida kif għad ir-rapporter u kif għattu intom U din hija l-isfida li jina fil-Kommissjoni meta kuna qed nabbozzaw il-komunikazzjoni tagħna illi diversi kollegi tkellmu dwarha. Aħna nasbu li importanti illi fil-komunikazzjoni tagħna illi nenfasizzaw l-ambitwi tal-kwistjonijiet illi huma koperti minn SDGs u rridu kunu ċari li l-politika ambjentali jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni tajba fis sostenibilità iżda ma nistgħux nieqfu hemm. Irridu kollna ċertaw li dan kollu jinqala mill-aspett ambjentali esklusivament u nħarsu lejn id-dimensjoni soċjali, sostenibilità u ekon nappoġġaw ukoll il-kwistjoni ta' tranzizjoni ġusta. Nasbu l-Unjoni Ewropea diġà għandha punta tluq tajjeb ħafna fis sostenibilità anka meta nsemmu diversi politika ta' tibdil fil-klima u anka l-ekonomija ċirkolari. Aħna rridu illi nżommu din il-pozizjoni fil-futur. Kif se nagħmlu dan? Fassalna diversi politiċi, politiki illi diversi ħafna poċ minn kollegi ġu din il-Kamra. L-iktar importanti il-mainstreaming. Li niksbu l-SDGs ħajkun dipendenti fuq il-mainstreaming, mainstreaming f'ambjent fil-politika tal-ambjent diġa qiegħed infassal fit-Trattat tal-Ewropa biex inkunu nistgħu naħdmu naħdmu l lejn minn ċertu limitazzjonijiet, irridu nagħmlu użu tal-mezzi tagħna biex niksbu ċertu sostenibilità u li rridu naħdmu lejn aspetti aspetti ta' proġetti project team speċifiku li jkun presedut mill-ewwel President, President, Vice President, kif nistgħu nifżgu dan l-SDGs. Dan kollu jfisser ukoll illi fil ix-xogħol li jmiss huwa wkoll konness mal-futur tal-Ewropa l white paper process illi ngħatat bidu issa ma nistax tidħol f'dar fid-dettall iżda kif tafu aħna ser nippreżentaw diversi dokumenti ta' riflessjoni u ħanħarsu lejn l-aspetti differenti tal-politika tal tagħna jekk forsi nista fil-minuti li fadar nitkellem għal aspetti iktar speċifiċi li tkellmu minn diversi membri tal-Parlament. L-ewwel net ma nistgħux ma naqblux iktar mar-rapporter illi l-SDGs jeħtieġu ħsieb u xogħol differenti. Dan huwa wkoll stipulat fil-komunikazzjoni tagħna. Qed nitkellmu dwar aħna lkoll naħdmu flimkien b'mod differenti, iktar kostruttiv, fora differenti Wieħed minn dawk il-fori li aħna proponejna huwa hija l-pjattaforma tal-nazzjonisti ġodda fejn nisperaw li naqdu l-azzjonisti mal istati membri flimkien u naraw x'qed jaħdem u mhux qed jaħdem u jkun hemm ċertu pjattaforma ta' talim reċiproku. Diversi minnkom ukoll semmaw l-importanza tal-measuring dan huwa kruċjali għalina ħajkun għan rapportaw l-ura lejn il-ġus maħuda, ħajkun għam rapportaċ nazjonali, rapportaċ Ewropew. Aħna inna naħdmu flimkien madul dawn l-axħar xul biex niżviluppaw x'inhuma l-indikaturi u ħan ippreżentaw l-ewwel rapport lejn l-axħar tal-2017. Għaw ukoll min tkellem dwar pjantazzjoni ġenerali fil-komunikazzjoni tagħna għażilna tri oħra. Inħossu il-pjantazzjoni għax għal snin li jmiss li tkopri l-STGs ġodda ma naħsbux li din hija xi ħaġa li nistgħu nippreżentaw b'mod kredibbli. Għandna il-programmi ta' kuż annwali tagħna u dawn ovvjament iridu jagħtu evidenza ta' sostenibilità tagħhom. Biex nerġa' naqbad ma' dak li qal sur Ġerbrandi fil-kritika tiegħu illi ngħidu illi ma tkellminix dwar il-tranzizjoni ekonomika, naħseb illi il-fatt mhux il-każ aħna għedna illi l-Unjoni Ewropea għandha tieħu direzzjoni ġdida, direzzjoni illi aħna u koll tkellimna dwarha fil dokumentarna tal-ekonomija ċirkolari fejn ikun hemm rapportaġġ ta' kull sena u ħan iżviluppaw anka fid-dawl ta' l-SDGs li huma rilevanti. U Il-komunikazzjoni qed tgħid li tmien SDGs huma rilevanti, l-ekonomija ċirkolari hija rilevanti biex nieħu dawn l-SDGs. Jekk ikun hemm anki tnax, jekk ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi. Anka dwar biodiversità, konna kollha minna l-fitness check fuq il-biodiversità, nisperaw li għankunu għetna dottaw il-pjantazzjoni, u konna ċari fil-komunikazzjoni li l-azzjoni hija urġenti. Il-Kommissjoni titkellem dwar il-frontieri planetari jekk inħarsu li dan il-kunċett huwa ċar illi fil-biodiversità iżda anka fil-aspett ta' nutrienti illi hemm bżonn ta' ċertu urġenza. Naħseb illi hawnhekk qegħdin nissottoskrivu għal li huma l-aspetti urġenti li jeħtiġu ċertu azzjoni. Kif qalet is-Sinjora Dalli wkoll, l-immigrazzjoni hija waħda mill-isfidi li qed tiffaċċaw bħalissa. Nixtieq ngħid il-komunikazzjoni qed tara x'qed tagħmel l-Unjoni internament iżda dan ġie wkoll akkumpanjat minn dokument tal-Ewropew l-European Consensus bejn l-Istati Membri u l-Parlament u ovvjament iridu naraw illi qed neħdu azzjoni azzjoni esterna li qed intejbu l koerenza tal-politika tagħna esternament u dan huwa qed jipprova jagħmel il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Issa biex naqgħu dibattitu nista' nerġa' lura għas-sultans. Grazzi ħafna President, grazzi tal-kontribuzzjoni tagħkom u kif intqal preċedentement Hemm ħafna problemi bil-komunikazzjoni u naqbel ma' diversi kollegi li eh, eh, eh, li tkellmu dwar in-nuqqasijiet. Iżda naħseb dan kollu jista' jiġi affrontat b'żewġ mezzi nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn. Tant ikun hemm nuqqas ta' ambizzjoni li ma nibda għażla illi nażlu direzzjoni oħra nipproponi xi ħaġa differenti għall-aħħar iżda dan ir-rapport. Ir-rapport il-respons tagħna hija opportunità biex aħna kunu kreattivi u politiċi wkoll. Nafu l-sfidi li qed niffaċċaw illum kellna ċertu xjenzjati li qed jaħdmu fil-barja rif qed jgħidu illi għataw qalbhom għax l-ammont ta' bleaching illi sar tis-sena wara dak li sar is-sena l-oħra qed jgħidu illi m'hemmx iktar x'tagħmel ċħajdu l-om it-tfal tagħna? Għedninom li qtajna qalbna, dal kien diffiċli u ma stajna nagħmlu xejn iktar. Li soluzzjoni, biex frankament, aħna nkunu qed noqsu mhux lejn il-ġenerazzjoni li jmiss ħankunu qed noqsu lejn anfusna. Li nixtieq ngħid huwa illi hemm ċertu konflitt intern fil-Kommissjoni dwar il-livell ta' ambizzjoni. U naħseb li aħna bħala Parlament nistgħu nappoġġaw u ngħidu illi mhux biss nippreżentaw rapport, rapport il-bilanċat, wieħed illi jagħti il-mezzi lill-Kummissjoni biex dan kollu jinkun jistgħu immexxu biħ u nsibu seta biex niġġieldu kontra dawn iċ-ċirkostanzi dan ma kienx biss sede ta' dumping għal diversi suġġizzjonijiet. Mhux qisu qed imwaddu kollox għall rridaw u nisperaw li l-affarijiet imorru għall-aħjar il-mainstreaming per se bħala proċess, proċess kollettiv, dan kollu huwa konness ma dak li jagħmlu l-istituzzjonijiet pertinenti. Mhux qegħdin biss nippruvaw naqbdu azzjoni u nerġgħu ndaħluha fiċ-checklist. E, kif qal is Brandi l-approċċ ta' checklist jaf taf tkun l-ar soluzzjoni. U bekk għandi bżonn lajnuna, lajnuna kollha, il-sistema ta' scoreboards, il-pjantazzjoni, il-punti ta' finanzjar, investiment, il-fokus fuq l-agrikoltura, it-tisħiħ tal-biodiversità, l-immigrazzjoni, id-diskrepanzi bej stati membri u jħor dan kollu. Irridu naħdmu flimkien biex dan kollu u dawn il-prioritajiet kollha jiġu riflessi b'mod ċar fir-rapporti li aħna qegħdin naqdu. Huwa ċar illi dan mhux se jkun proċess proċess li jorbot fuq eh, aspett partiġanali fejn nipprovaw forsi nisbu vantaġġ minn xulxin aħna lkoll. Narfu l-importanza, il-koll narfu li għandna ċertu differenzi fl-opinjonijiet tagħna, iżda wkoll nirridu nżommu f'naħna l-frustrazzjoni lejn din il-komunikazzjoni standard li kellna mill-Kummissjoni minn bidunet u nirrikonoxxu l-fatt li hemm ċertu ambizzjoni fl-istituzzjonijiet u forsi huwa rwol tal-Parlament illi nkunu hemmhekk biex intejbu l-ambizzjoni anke f'dan ir-rapport u nisperaw illi nistgħu ukoll naqdu l-kulħadd flimkien. Grazzi ħafna. Ikolli ngħidilkom xin it tabella ta' timetable li għandna. L-ewwel data hija l-25 ta' April, fil-11 ta' filgħodu, dik hija l-iskadenza għall-emendi mbagħad iktar qoddim naraw votaw fl-21 22 ta' Ġunju. Dan jikkonkludi il-punt numru 7, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija l-iskambju ta' opinjoni mal-professur Hanik Hans Brunik ta' fit. direttur tal-EEA. Ek joġbok. So, thank you very much for attending our meeting. Grazzi ħafna tal-ġejta u fostna dwar l iskambju ta' opinjonijiet. Aħna ħan id-dibattu il-program ta' ħidma tal-Aġenzija għal-2017 biex nista' nagħtik il-kelma mill-ewwel għalli tintroduċi un-bat forsi l-kollegi jistgħu joħorġu bċertu mistoqsijiet u dibattitu dwar dan. 10 minuti, direttur. Grazzi. Din hija opportunità tajba biex kull sena ikun hemm skambju ta' opinjonijiet dwar il-politika Ewropea din mhux l-unika seduta li kolla mal-parlament, aħna nidru diversi drabi fil-komitati, komitati komitat emis, komitat ta' trasport, komitat enerġija u koll, biex xogħol tagħna, aħna nippruvaw ninformaw ninformaw politika aktar ampja. Kenna laqa wkoll ma'kom fil-laqa ta' kull sena fl-aġenzija li kienet ospitata ġewwa Copenhagen, ċertu riżultati fej diversi MEPs kienu preżenti, iltqajna mal-ċer il-ġdid u segretarat il-ġdid, u ipprovajna nkunu ta' appoġġ kemm jista' jkun għax-xogħol tar-rapporters u shadow rapporters illi jeħtieġu ċertu appoġġ mill-aġenzija. Il-nixtieq ngħid illi id-direzzjoni tagħna hija nfasla fil-programm tagħna fejn irridu nsaxħu l-arfin fuq l-implementazzjoni politika u fuq tranzizzjonijiet fuq terminu ta' żmien twil. Iġviri, aħna nappoġġaw l-aki komunitar permezz ta' ċikli ta' rapportaċ, neġbru informazzjoni niflu l-informazzjoni, b'appoġġ għall-istituzzjonijiet Ewropej, b'appoġġ ukoll primarjament għal DG Enf u DG Klima, iżda wkoll illi aħna qegħdin naħdmu fuq aġenda iktar integrata lejn 2030-2050 lejn tranzizzjonijiet sistemi ta' produzzjoni u ta' konsum. Dawn l-aġendi evolvow tul is-snin. Meta bdejt jiena fl-2013 u meta aħna fassalna dan il program ma kienx hemm ebda pakkett ta' enerġija ċirkolari, ma kienx hemm Unjoni Enerġetika, ma kienx hemm ftejn ta' Pariġi, ma kienx hemm SDGs. U bekk huwa minnu li nadottaw ta' kull sena b'appoġġ mill-bord maniġerjali tagħna. Natu wkoll attenzjoni l-istati membri. Jiena nitkellem dwar pajjiżi membri għax illum il-ġurnata aħna naħdmu għal 28 pajjiż u numru ta' pajjiżi oħra huma membri nippruvaw nibnu kapaċità fuq livell nazzjonali biqbil mal-Aġenda Ewropea. Fil-qosor issa ser naddi l-ambiti strateġiċi fix-xogħol tagħna fosthom il-politika ta' informazzjoni li hija konnessa mal l-implementazzjoni tal-aġenda tal-aki komunitar. L-ewwel punt dwar it-tniġġis tal-arja huwa ċar il-rapport tal-arja tal-kwalità tal-arja ta' kull sena li nagħmlu fuq dan is-suġġett għandu ħafna attenzjoni politika id-dibattitu tal-kwalità tal-arja kif naraw f'diversi pajjiżi, pajjiżi membri, pajjiżi stati hija minn ta' quddiem fuq l-aġenda politika u aħna nappoġġaw dan ix-xogħol bil-qalb kollha u l-analiżi fondamentali li taktieġ. Nixtieq nenfasizza hawnhekk li aħna qegħdin naqdu flimkien dan kollu ma' kwistjonijiet ta' saħħa u anka ma' drivers ta' kwalità kwalità tal-arja vis vis-à-vis it-trasport. Id-direttiva tal-emissjonijiet industrijali u r-reġistri, eccetera, eccetera, dawn huma kollha iktar tekniċi qed naħdmu flimkien mad DGM biex inkunu nistgħu nraffinaw ir-rapportaġġ rapport hawnhekk għax nafu li hemm diversi vantaġġi li wieħed jista' jinkiseb fuq livell ta' pajjiż u fuq livell Ewropew taħt il-qafas tal-Unjoni Enerġetika se nikkontribwixxu lejn l-aspett ta' governanza bażi tal-arfin l-iktar dwar ir-rapportaġġ dwar il-GHGs dwar l-enerġija rinnovabbli u dwar l-efikaċja enerġetika. Dwar il-pakkeġġ tal-klima tal-2020 aħna nappoġġaħ permezz ta' rapportat annwali għabbażi ta' dawk li jatuna l-Istati membri u jekk qegħdin jekk miex qegħdin on track mal-objettivi tal-2030. Fuq Climate Adapt din hija pjattaforma li aħna nagħmlu flimkien mal-Kummissjoni fuq l-adattament, l-adattament nasibu huwa minnu wieħed jgħid illi fid-dawl tal-klima li qed tevolvi u dal-aħħar nidejna rapport rapport ta' erba' snin dwar il-bidla fil-klima Naħseb li l-kwistjoni tal-adattament klimatiku wara l-ftejn ta' Pariġi qed jingħata iktar attenzjoni u naħseb li aħna tippruvaw nappoġġjaw l-istituzzjonijiet u l-istati membri permezz tal-Climate Data Platform. Aħna wkoll ser naħdmu fuq aspetti ewlenin tal-liġi ċertu intensità din is-sena bil-State of European Water Report fejn sar ħafna progress illum lum progress dwar tniġis nġis industrijali, iżda ħafna drabi fejn ikun hemm ħafna għanijiet ekosistemiċi akwatiċi fejn dawn għadhom neqsin. Dan nagħmluh permezz tal-Water Information System for Europe illi jindirizza il-politikanti, xenzjati, ċittadini fejn hemm ukoll parti marina ukoll u din twassalni għal punt il-limis. Nasbu li hemm ukoll arfin ewlieni tal-ekosistemi tal-baħar, il-pożizzjoni ċentrali tagħhom fil-ħarsien tal-kapital naturali anka fil-tibdil fil-klima. Din is-sena wkoll qegħdin inħejju għal rapport tal-Marine Set Environment Report ta' din is-sena wkoll dwar il-biodiversità dan huwa wkoll f'konformità ma' xogħol li sar preċedentement fuq id-direttiva tal-Asafar, Habitat and Birds Directive, li wkoll huwa konness mal strategija ta' biodiversità u nappoġġaw l-istituzzjonijiet fix xogħol tagħna. F'dan il-kamp ukoll u l-punt tiegħi l-aħħar punt huwa l-fitness check tal-rapportaġġ u monitoraġġ li sar u aħna ħan ikkontribwixxu permezz tax-xogħol tagħna fuq eh, raffinar fix-xogħol tagħna u naqsu l-piżijiet kif ukoll l-istess ħin naċċertaw il l-kwalità ta' rapportaċ u monitoraċ ikun f'konformità mal-bżonijiet tal-liġi. Il-valutazzjoni tal-sfidi sistemiċi l ewwel net aħna qed naħdmu fuq l-ekonomija ċirkolari, l-effikaċja tal-użu ta' riżorsi permezz ta' diversi rapporti u dan nagħmluh ma' diversi istituzzjonijiet xjentifiċi Ewropej, Ewropej, ma' l-Istati membri u mal-Eurostat u mal-DGMF. Nasbu illi hemm ħafna xogħol li għandu jsir. Rridu nibnu eh, bażi tarfin għall-ekonomija ċirkolari bħal madna fir-rapport tas-sena l-oħra u aħna qed nippruvaw nagħlqu l-void fir-rapport permezz ta' dak illi nafu. Però jista' jkun hemm nuqqas ta' informazzjoni wkoll u mbagħad Eh, tranzizjonijiet ta' sostenibilità li dawn eh, imorru mal-Aġenda tal-2030 u l-2050 u s-seba eh, pjantazzjoni ambientali. Aħna naħdmu fuq l-approċċ ta' sistema tal-enerġija taħt l-Unjoni Enerġetika u t tejm ta' parigi, però mmorru wkoll li minn hemm. Qed naħdmu wkoll fuq it-trasport u l-aġenda tat trasport aħna għanna kif ippubblikajna tranzizzjoni għal sistemi ta' mobilità sostenibli u rapporti dwarhom illi huma skont l-agenda ta' dekarbonizzazzjoni ta' trasport. Aħna eh, għamilna eh, rapport ukoll dwar l-ikel tal-baħar u edin nikontribuxu wkoll għar riforma tal-PAK Għanna wkoll analiżi fuq l-aġenda urbana, provajna u wkoll għall-aġenda ta' Amsterdam dwar is-sostenibilità fl-Ewropa. Fil-intervent ta' qabel issemma wkoll illi aħna nagħmlu il-riforma bażi ta' indikaturi għas-seba' EAP u nużaw approach fuq tliet prioritajiet sabiex nipproteġu fostom il-ċittadini minn impatti fuq saħħa tagħhom meta niġu għal l-istat tal-ambjent Ewropew aħna diġa qed nippjanaw ir-rapport tal-2020 għandna żewġ parti. L-ewwel parti se jkun is-segwitu tal-implementazzjoni prinċipali tal-akis kont il- seba il-prioritajiet ta' seba EAP, pero wkoll ser neffasizzaw it transizjoni fuq termin ta' żmien twil fis-sistemi ta' konsumu produzzjoni sabiex ikonna sostenibilta fuq termin ta' żmien twil. Mbagħad taħt eh, sfidi sistematiċi hemm ukoll il-fatt li aħna parti mill-inizjattiva tal-biomonitoraġġ uman Ewropew li taqa' taħt eh, l-Aġenzija tal protezzjoni ta' ambjent fil-Ġermanja u sertajna fil-kwistjonijiet tal-ambjent u s-saħħa. Senżon fil-qosor fuq eh, settur ta' strategija t-tita qed naħdmu fl-imkien ma' ħafna aġenziji sabiex nisemplifikaw l-agenda bazi tal-arfin. Eh, aħna u Ionet qed inkomplu nibnu l-kapaċità tagħna fl-istati membri u waħda mill-kapaċitajiet li qed ninvestu fija ħafna, speċjalment fis-sentejn li ġej, hija ir-rapportaġġ ta' informazzjoni ambjentali fejn kien hemm ħafna tkabbi hemm iżejjed xogħol għalhekk ħan ninnovaw il-qasam anke bi kwistjoni ta' sigurtà tal-internet qed u kolla l aġenda tal-SDG permezz ta' arfin u rapportaġġ. Qed naqsmu ix-xogħol mal-Eurostat u mbagħad hemm il-komponent tal-Copernicus però nużaw ukoll l-elementi tal-kwalità tal-mawlarja. Aħna qed inkomplu nikontribuxu għal politika tal-veċinat fil-Mediterran dan u essenzjali u koll fejn jitlu l-pajizi tal-fand qed naħdmu fuq il-kwalità tal-arja fejn hemm aġent essenzjali kif tafu aħna naħdmu wkoll mal-Balkani tal-Punent fuq dan it-tip ta' aġenda mbagħad finalment palma forsi tafu aħna qed nagħmlu evalwazzjoni taħt il-regoli il regoli tal fitness check regolatorji u se jkun hemm ħames kriterji efficienza, valur miżjud, impatt fost l-oħrajn jista' jkun hemm reviżjoni tar-regolament tagħna u il-mandat tagħna, l-kompitu tagħna u e, eh, tal li mal budget u personal dwar rizorsi u kompiti addizjonali semmejt numri ta' kompiti li zidu mill-2013 kanna namlu priorità tal-agenda tagħna sabiex ikollna rizorsi u mbagħad fl aħħar niġi għal prioritajiet negattivi li ġejjin mill-fatt illi aħna qed nippjanaw li fl 2013 fl-2030 ikolna 5% tnaqqis fil-personal. Irridu namlu għazliet sabiex nimxu skont ir-riżorsi li għandna. Ma namlux dan pi pjaċi, però dan mhux riflessjoni tal-kwalità tax-xogħol tal-personal tagħna. Għandna namlu dan għaliex m'għandniex ir-riżorsi sabiex nipprovdu il-kwalità neċessarja. Qed naqsu wkoll ix-xogħol globali u internazzjonali u fi żmien dan fi żmien meta d-dinja għandha bżonn governanza sħiħa u dawn kwistjonijiet qed innaqsu wkoll ix-xogħol reġjonali fejn jitlu il-konvenzjonijiet tal-muntanji u eh, ipra iprareġjonali anke meta niġu għat-turizmu s-sostenibilità fuq il-preżenza tagħna fi zona ta' Brussell fejn aħna kważi ta' kuljum ikolna impiegat li jaħdem fuq xi ħaġa. Ma nistgħux nippermettu li nagħmlu dan l-istess mod. Qed ukoll naqsu l-ispejjeż fuq ħafna kwistjonijiet oħra. Jiena mhux lest li ninvesti fl-affarijiet jekk ma nipprovdux kwalità ġifiri ser namlu inqas binqas, pero nisperaw li nżommu il kualita olja tagħna. Aħna dan provajna namlu jekk ikun hemm tnaqqis ieħor namlu dibattitu mal-Bord Manager jarru magħkom. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni ċara. għaw diversi kollegi li jixtiequ jitkellmu, però l-ewwel ser ngħaddi l-kelma lil Sur Gerbrandi li għal persuna ta' kontat ma' l-Aġenzija. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, Sur Brunik tal-prezentazzjoni dejjem ta' pjaċej li tkun għandek magħna. Inti kien jistħoqlok ħafna iktar membri milli hawn illum. lum fil-Kumitat Envi, però din hija kwistjoni differenti. Speċjalment għaliex li hija waħda mill-aktar aġenziji importanti li għandna fl-Ewropa u għal din ir-raġuni jiena nixtieq nibda bil-punt finali tiegħek. Inti għat illi aktar tnaqis se jkollu impatt fuq il-kwalità tax-xogħol. Jiena nixtieq nibdawara u najt illi jekk aħna nemnu illi li xol tal-Aġenzija u importanti, mux biss għanna nevitaw iktar tnaqqis, pero għanna u koll inżidu l-budget. Naħseb li huwa diffiċli nispjegaw għalfejn l-Aġenzija tal-Ambjent għand inqas impjegat illum milli kellha xar snin ilu, aħna flimkien mal-Istati Membri u l-Kummissjoni qed natu dejjem iktar xogħol lill-Aġenzija u jekk tħares lejn l-iżvilupp internazzjonali tara l-importanza tax xogħol ta' din l-aġenzija qed jiżdied ukoll għalhekk huwa mod stramb kif nindirizzaw it-talba il qed titressaq lejn li jgħi. Din hija waħda mill-mistoqsijiet tiegħi wkoll inti qatt li inti bil-fors se jkollok tnaqqas fuq ix-xogħol internazzjonali. Illum krem is-summit tal-enerġija tal-G7 u ma krem l-ebda dikjarazzjoni finali għaliex l-Istati Uniti ibblokjaw kwalunkwe dikjarazzjoni li tinkludi fejm ta' Pariġi jew tranzizzjoni tal-enerġija fl-istess ħin naraw illi il-budget tal-IBA fl-Istati Uniti tnaqqas bi 30 jew 40 fil-mija il-kontribut ta' Stati Uniti għad Nazzjoniet Mauda se jkun ħafna iktar. Ġifiri jekk tnaqsu ix-xogħol internazzjonali u taraw żvilupp negattiv min-naħa tal-Istati Uniti dan ifisser illi illi żewġ kontribwenti prinċipali edin f'periklu. Forsi tista' tkellimna dwar dan aktar tard. Inti semmejt ukoll il-proċess ta' evalwazzjoni li għaddej minnu, mhux ser nirrepeti ta' li pero però nixtieq nenfasizza kemm importanti da. Anki għaliex għandna bħala membri tal-Parlament, speċjalment tal-Kumitat Envi, se nkunu kuntatjati wkoll sabiex nagħtu l-opinjoni tagħna dwar ix-xogħol tal-Aġenzija tal-Ambjent. Importanti li noffru l-opinjoni tagħna għal dan il-proċess ta' evalwazzjoni finalment għandi suġġerimenti l-ekonomija ċirkolari qed issir suġġetti miktar importanti għandna l-istat tal-ambjent, tal-natura, tal ambjent tal natura forsi li jgħid tista' wkoll taħdem fuq rapport tal-istat tal-ekonomija ċirkolari wkoll. Jiena konxju li dan ukoll ifisser żieda fix-xogħol, però mill-perspettiva ta' kontenut dan jista' jkun suġġett interessanti ħafna forsi tista' tikkummenta fuq dan, grazzi. Grazzi ħafna. Issa fuq il-lissa ta' kalima għandi l-Sinjura Dali ser nadila l-kelma. Surekaut, xaħatiħor, mela mbatt tolu dejkom. L-ewel, Signora Dalli. Grazzi, Signor President, grazzi Sur Braining tali li jiet għawek. Sfortunatament, anzi, jiddispeċina għet nisma l puntijak u inti Ippreżentajtilna s-sitwazzjoni finanzjarja ħażina tal-Aġenzija jiena tenfasizza dan il-punt għaliex safenna fien dan huwa qasam fejn aħna għanna natu prioritajja jekk aħna verament nifmu ir-rabta bejn l-ambjent u l-benessru taċ ċittadini tagħna u l-ambjent u l-livell ta' saħħa pubblika illi ċittadini tagħna qed igawdu u dak li jistgħu igawdu ma nistax nenfasizza bizzejiet dan il-punt, speċjalment meta nisma dak li għad fl-aħħar punt tiegħek. il nistoqsija tiegħi għanda staqsam ma xi ħaġa li verament torbot l-ambjent u s-sitwazzjoni ta' saħa pubblika ta' ċittadini tagħna. Ja xi ħaġa li tkellem dwar fil-preżentazzjoni tiegħek ukoll, xi tkellem dwar il- it-tġis tal-arja u il-limitu massimu tal-emissjonijiet nazzjonali. Qed nitkellem dwar dan għaliex kważi kuljum nisemmew dwar studji differenti li jorbtu s-sitwazzjoni ta' tniġġis fil-Brittana u s-sitwazzjoni ta' Mart ta' riski ta' saħħa illi ċittadini tagħna qed jaffaċċaw u partikolarment ir-rabta ma' trasport karburant tradizjonali. Skont rapport tal-2016 mill-Aġenzija, instab illi kwalità tal-arja ħażina hija l-art di tas saħħa fil-kontinent. Inti f'dar rapport, inti għad illi itnaqqis tal-emissjonijiet it-tejbu u tejbu l-kwalità tal-arja, però mhux biżejjed sabiex nevitaw sala naċċettabbli għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Għandi żewġ mistoqsijiet, inti kontu titkellem ukoll dwar id-dekarbonizzazzjoni tat trasport fit-toroq. Inti taħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tmur situazzjoni fejn ir-rivoluzzjoni tal-vetturi elettriċi issir possibbli fl-istati membri, qed nirreferi għal dak li qed jiġi fin-Norveġja, pereżempju, inti tarana illi nadwal dik is-sitwazzjoni bħal dak li qed jiġri fin-Norveġja. Diversi drabi intqal illi xor fuq livelli differenti ta' gvern jista' jgħin, però x'jista' jsir sabiex verament ikollna l l-pad pożittiv dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Il-kallim li jmiss. Isur ħabwar. Grazzi ħafna, Sur President, grazie, Sur Brunning, dejjem huwa ta' pjaċir li konna skabru ta' opinjonijiet miegħek naqbel mal-kollegi illi dak li semmejt huwa ta' tħassib kbir dwar it-tnaqqis fil-budget għal EEA. Minħabba dan, forsi mhux l-aħjar moment li inqajjem il-punt li xtaqt inqajjem għax dan iwassal għal iktar xogħol għal EEA Però dan diġa semma fid-dibattitu ta' qabel inti kont hawnhekk meta kellna id-diskussjoni dwar l-SDG u rapportaċ fil-Parlament. Jiena naħseb illi minn barra il-kwistjonijiet kollha l-oħra hemm żewġ punti kritiki fil-tfassil ta' politika ambjentali fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel irid ikun hemm l-implementazzjoni xirqa tal-regolamenti eżistenti u naraw illi xi drabi kolna regolamenti b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea, però meta niġu għat traspożizzjoni u implementazzjoni xierqa l-Istati membri, inkluż l-kontroll mill-awtoritajiet, is-sitwazzjoni tkun kompletament differenti minn dik illi sibna fija meta ħloqna ir-regolament. bat, ovvjament għandna il-reviżjoni tal-implementazzjoni ambientali intom qed tipparteċipaw f'din ir-reviżjoni, però l-mistoqsija tiegħi hija hemm spazju għal EA sabiex tipparteċipa b'mod iktar attiv fil-kontroll u l-verifiki ta' kif l-Unjoni Ewropea u il, ovvjament il-gwardjan tal-trattati u għal-Komissjoni, però forsi tistgħu tevalwaw kif l-istati membri jimxu l-implementazzjoni. Kwistjoni oħra il-kontroll u l-scanning sistematiku tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u skemi finanzjarji għalix meta li jie jipublika rapport eccellenti fuq l-istat tal-ambjent jew tan natura jiprovdi informazzjoni eccellenti fuq il-kwistjonijiet, però sabiex inkun onest ma tantx nafu dwar kemm effettivi il-politiki Ewropej u l-infiq ta' flus qed ikun sabiex naslu għal sostenibilità hemm xi informazzjoni, xi ftit informazzjoni, però huwa possibbli li li jgħi mhux biss tagħmel evalwazzjonijiet tal-ekosistemi iżda wkoll tal-sistemi ta' politika illi jintużaw sabiex niproteġu l-ekosistema u jkun hemm scanning sistematika tar regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Eichhout. Grazzi ħafna, Signora President. Grazie, Sur eh, Branning. Dejjem ta' pjaċir li tkun għan maħna u dejjem li nitkellmu ma' xurxin għawnek. Pero nafu illi il-problemi sabiex il-politiki għad mux edin f'din il-kamra, il-kustjonijiet hemmhekk qegħdin. il għandi xi ftit mistoqsijiet jekk tħares lejn il-lista u tħares pereżempju lejn id-direttiva nek taħseb illi se jkun hemm diffikultajiet sabiex ikun hemm titħol fisseħd il-politika u kemm edin il-bot mill-li kolna Arjana Difa fl-Europa. Kemm huma diffiċli il-proċessi hemm ukoll l-Unjoni tal-Enerġija l-Istati Membri ma jridux miri fuq eh, eh, rinnovabli wara l-2020. L-ekonomija ċirkolari nafu kemmu l pakket tal-skart li jgħet fil-konsil parissa. hemm ħafna kwistjonijiet u naħseb waħda mill-ikbar mistoqsijiet tiegħi hija x'taħseb li hu l-iktar effettiv sabiex id-dibattitu dwar l-ambjent illi mhux biss passatemp ta' xi eh, ta' xi nies li jħobbu l-ambjent imma qiegħed fil-qalba illi jkollna eh, futur nadif bilma natif u arja nativa għatfal tagħna. Dan huwa suġġett prinċipali li l-Ewropa għandha taħdem fuqu Naf illi li EA qed tagħmel Lionet u għandha l-focal points nazzjonali, però nixtieq nisma' minn għandek. Kif nistgħu nużaw dan in-network sabiex intejbu id-dibattiti fuq livell nazzjonali u fil-parlamenti nazzjonali għaliex sakemm id-dibattiti sabiex intejbu l-ambjent mhux fil-parlamenti nazzjonali, jista' jkollna ħafna skambju ta' opinjonijiet interessanti hawnhekk, però il-progress li nistgħu nagħmlu se jkun bil-mod wiz. U nixtieq nistaqsi lilek dwar kif nistgħu ntejbu dan, kif dan in-network jista' jgħin u kif aħna flimkien magħkom nistgħu ntejbu dan għaliex qegħdin fl-istadju li naraw kif nistgħu ntejbu x-xogħol għax inkella kella nistgħu nikkonkludu kull sena kemm il-progress qed isir bil-mod wis. Is-Sur Damas Marker. Grazie ħafna, Sur um, Branning, u grazie tal-prezentazzjoni. L-importanza ta' xogħol li inti u tim tiegħek tamlu u importanti ħafna lina. Nista nirrepeti il- il li diġa smajna irridu li kolkom il-rizorsi neċessarji sabiex tamlu il-xolijiet li għandkom tamlu boċċira. Għandi mistoqsija dwar dak li għad dwar l-Istat Uniti għanna president ġdijt, president li għandu vizjoni differenti ħafna dwar il-klima mill-predeċessur tiegħu Dan huwa l-inqas nistgħu ngħidu. L-approċċ huwa differenti b'mod ċar. Irridu niżguraw illi kulħadd jona il-ftehim ta' Pariġi hemm numru ta' stati illi bdew e, tibim legali kontra president dwar il-bidla fil-emissjonijiet ta' CO2 illi joħorġu mill l-impjanti li jnidsu hekk kif huma magħrufi fl-Istati Uniti. Ħaddiema wkoll iffirmaw l-emendi sabiex ibidlu l-leġiżlazzjoni, ibidlu l-affarijiet. Aħna nissemaw li hemm impjiegi li rridu nsemvaw, però fuq termin ta' żmien twil dan mhux sostenibbli din hija pjaneta li qed tirriskja li t tisħin żejjed irridu opinjoni fuq termin ta' żmien twil bil-fors. Kif se niżguraw l stat Uniti iżommu l-impenn tagħhom? Kif nistgħu nitkellmu mal-imsiba transatlantiċi, per eżempju l-Aġenzija fl-Amerika, biex nikkonvinċuhom? ħadd iktar ma jixtieq jitkellem is-Sur Kaputa. Grazzi jiena rajt ċertu interess ir-rapport ippubblikat mill-Aġenzija fuq l-Enerġija Rinnovabbli. Huwa minnu illi għaddejjin fid-direzzjoni tajba lejn l-anijiet tal-2020 iżda kull mfadal tliet snin Qabel ma rridu nerġgħu naraw kif san qasmu id-diversi oneri ta' mitigazzjoni. Is-settur tal-agrikoltura jidhru illi dawn ser ikollhom impatt pożittiv li r-riċerka u l-iżvilupp tat teknoloġija ġdida tista' twassal għal riżultati jekk dawn jitwet u fuq aspett globali. U dal-aħħar smajna illi fil-ġisset teta Ruma ma setawx joħorġu bistqarrija konġunta għax il-President Trump qiegħed biss iħares lejn eh, l-aġenda politika tiegħu fl-aspett tal-enerġija dwar il-ħażna u l-effikaċja tal-tneħħija tas-CO2 fl-ambjent jeħtieġu illi dawn xorta waħda jinġibu fisse, iżda xorta waħda jider illi dawn għadhom jiġu zvalutati f'aspett politiku. Naħseb l-azzjonijiet li rrid jittieħdu għadhom mhumiex ċari biżejjed u l-Ewropa ma tistax tikkonforma ir-rwol tagħha ma l-anijiet ta' Pariġi binajr ċerta minn kelli hemm ċerta teknoloġija li għat mhix disponibbli nixtieq inkun naf mid-direttur. X'inhi l-impressjoni tiegħu dwar dawn iċ-ċirkostanzi, ċirkostanzi li huma kruċjali biex immexxu fil-politika enerġetika il-limis. Grazzi. Thank you very much. That concludes my list of speakers uh, members. Um... Grazzi, u bekna l-lista tal-kellima. Issa fil-qosor sernadi nadi il-kelma li rappresentanti tana fil- Boards Managerial tal-Aġenzija ftit minuti l-ewwel is-sur il-Professur Michael Kulos. Kulos. Grazzi. Il-Professur Skulos. Grazzi ħafna u li nkun għamur nitkellem ma'kom permetti li najt illi għandi biss kummenti pozittivi dwar ix-xogħol ta' l-Aġenzija. Nikonferma l-kwalità għolja ta' xogħol li jisir fl-Aġenzija u l-ġestjoni b'saħħitha. Però dak li nixtieq ngħid jirriflettu wkoll xi ftit id-diskussjoni għaliex l-Aġenzija hija waħda mis-sorsi ta' arfin. Mhux ħolqien ma ħolqin ukoll. Però dan l-arfin ma jsibx ma, ma jad ma jispiċċax fl-idejn it-tajba, inkluż fl-edukazzjoni, u din hija kwistjoni li tqajmet ukoll minn l-MPs qabel. Aħna għanna il-mandat minn għandkom li nfakru l-Aġenzija u l-Bord Bardano jina jiddispjaċini najt illi uh, waħda mill-vitmi, wieħed mill-vitmi ta' ta' tnaqis huwa eh, dan il-qasam, il-għawmin ta' kuxjenza u l-edukazzjoni. hemm ukoll limiti fir-rabta ma' sfidi tas soċjetà inkluż l flussi tar-refuġjati u l-problemi illi għandna fl-Ewropa llum il-ġurnata. Xtaqt biss najdan għaliex aħna aktar ser nirrepedu dawn ir-rikjesti fil-programm multianwali, però forsi permezz tal-evalwazzjoni tal-Aġenzija il-mandat u l-importanza da dawn il-kwistjonijiet forsi għandhom jiġu konsidrati aktar. Finalment, irrit ngħid illi għanna rridu naraw iktar input mill-orizzont 2020 u il-proġetti ta' riċerka dawk ir-riċerki li huma rilevanti għax-xogħol tagħna l-mekkaniżmi għadhom mhux hemmhekk. Dan huma tliet kwistjonijiet li m'għandhom xejn jaqsmu mal-kwalità jew mal-ġestjoni tal-aġenzija, però huma kwistjonijiet li tqajmu minnkom fil-passat jiena għajjimthom fil-bord u ma nafx għandix nirrepeti dan kollu mill-ġdid. Grazie onorevoli Peter Henike. Grazzi, Signora President. Ippermetti li l-ewel nesprimi l-apprezzament tiegħi għax-xogħol eċċellenti tal-Aġenzija taħt it-tmexxija ta' Hans Brunnings, jiena membru tal-Bord ta' Ġestjoni issa l-iktar minn tliet snin u nassigurakom dan li ġej fil-qosor li dan huwa eżempju ta' Kooperazzjoni Ewropea inkludi r-Renju Unit, Turkija, l-Iżvizzera u partners oħrajn. Xaqt nifoka fil-qosor fuq kwistjoni illi eh, l-kollegi tiegħi tkellmu dwarhom fuq il- eh, program eh, ta' programmar tal-Agenzija fl-17 il-perċezzjoni ta' ambjent u ħarsin tal-ambjent zvarja b'mod sostanzjali mill-perċezzjoni li prevalew fi żmien meta ġiet imwaqfa l-Aġenzija llum tajjeb li konna ftehim aktar dejjimi ta' ambjent ir-rabtiet bejn l-ambjent ekonomija ċirkolari, ħadranija u dekarbonizzata u manka tibdil fil-stil ta' ħajja għanna nifmuhom ħarsin tal-ambjent ħafna drabi nħarsu leja pala riskju, pala politika timmina mizza riskju ma nirrikonoxxu wkoll l-opportunitajiet ekonomiċi u soċjali ta' dawn il-proċessi ta' tranzizjoni u l-implementazzjoni tal-SDGs għal fejn ta' Pariġi. Politika dejjem għal implementazzjoni ta' dekarbonizzazzjoni u l-SDGs titlob informazzjoni fuqta u dettaljata l-integrazzjoni ta' politika konċettualizzata għal daqstant ix-xogħol tal-Aġenzija u fuq u fisha ta' riċerka tagħha se tkompli fil-ġejjieni. Dan jgħod ukoll f'grupp test globali, pereżempju f'kooperazzjoni maċ-Ċina, fuq kwistjonijiet ambjentali għandhom jkun intensifikant u mandun jixna kunu affettwati mill-problemi problemi fl-Stati Uniti. L-gvern ċiniż ta' jini rekomandazzjoniet bħala eh, model u fl-interess ta' xogħol tal-EA u fil-kontest ta' politika ta' klima fl-Unjoni Ewropea qed naraw eh, progressi kbar. Dawn iż-żviluppi kollha jqajmu l-mistoqsija tal-mandat tal tal-Aġenzija għandu xikun estis jew le u l-allokazzjoni ta' rizorsi għandhom xi żdiedu inħeġġeġ kif qalu l-kollegi skuller su Gabrandi illi natu l-appoġġ sħiħ l-xogħol tal-Aġenzija u niprovdu fejn hemm bżonn riżorsi addizzjonali l-Aġenzija. Dan jgħin l-Aġenzija sabiex tikkontribwixxi aktar għal politika aktar effettiva fl-Europa, grazzi. Grazzi li l-ek ukoll. Rappresentanti mill-Kommissjoni issa. Marjan Fuskad, jek jorbok. Iva, l-warna sartajp il-kulħat. Aġġornament għasir fuq l-evaluazzjoni li xnaħseb li jem interess għawi mill-Komitat MV fl-Aġenzija. l proċess beda s-sena li għaddit f'Diċembru għanna um, esperti jaħdem maħna sabiex nevalwaw l-Aġenzija u l-Network Ionite dan għamini fil-passat ġvim laħar evalwazzjoni fl-2013 sal-aħħar tas sena li għaddiet ġviri evalwazzjoni li tħares lejn il-passat tħares l-ura se jkun um, ġa hemm um, ninsabu f'kuntatt mal l-Aġenzija sabiex nżommu ġurnati bis-situazzjoni l-espert set jiġbar informazzjoni se konsulta maqom se jkun hemm konsultazzjoni pubblika għal pubbliku ġenerali. U se konsultazzjoni konsultazzjonijiet kam għal komitat ta' tal-Parlament. L-idea jil li del konsultazzjoni minn issa sal-aħar tax-xahar jew forsi sas-sajf nippjanaw li konna rapport interim, abbozza rapport interim qabel il-pawza eh, wara l-pawza tas sajf settembru-ottubru se jkollna laqat mal-Bord ta' Ġestjoni tal-EA f'Diċembru normalment jekk kollox jimxi tajjeb niltaqgħu s-sena li ġejja sabiex ikonna dokument konklużjonijiet u evalwazzjonijiet fuq x'ħadem effiċenza l ħames elementi li sar ġar referenza li jom illum. lum Naħseb li dan huwa importanti u bażi ta' dil-evalwazzjoni nistgħu naħsbu bħala kommissjoni hemm bżonn nikkonsidraw il-mandat, il-governanza tal-aġenzija, imma aħna flessibbli f'dan l-istadju u qed nagħmlu flessibbli il-proċess sabiex eh, nieħdu l-opinjoni tal-partit interessati u naraw riżultat xikun. Grazzi. Ġifiri, interess u appoċ għawi għal xogħol tal-Aġenzija, minnu dan is nikkonkludi mill-interventi tal-kollegi. Forsi nħalli fidejk issa biex tirreġixxi dak li smajt. Grazzi President. Grazzi lilkom il-kol għal kommenti u l-mistoqsijiet kif ukoll għall appoġġ wiesa. U dan jotu ukoll għal reazzjoni tal-Kummissjoni. Naħseb illi għanna relazzjoni kostruttiva ħafna meta niġu biex natu orientazzjoni għall-agenda illi qed nistabilixxu. Naħseb illi ħafna minnkom semmew il-punt eh, ta' konklużjoni tiegħi fuq ir-riżorsi. Il-programm multianwali tagħna huwa aġenda bażata fuq l-arfin li tappoġġa il-politika ċentrali tal-Unjoni. Dak li ġie prioritizzat matul is-snin jappoġġa bisħiħ din l-aġenda l-iżvilupp fejn rajna differenzi serji mal-passat u li fil-waqt li qed nirċievu fil-passat irċevejna responsabiltajiet fl-MFF preżenti, issa qed ċivu TA Post ġodda, issa CA Post u kol. U qas minnom nirċivu kor budget addizjonali, issa nirċivu kontratti. Iġverija iktar battalja sabiex niksbu rizorsi ġodda, sabiex nerfaw responsabiltajiet ġodda. U għamnek edin naħdmu mal-Komissjoni u kol sabiex nresqu argumenti konvinċenti li xbal aġenzija li tispeċjalizza fl-arfin nemmen bisħiħ f'approċċ razzjonali sabiex ikonna diskussjoni fuq rizorsi, mux ikun diskussjoni jew approċ ta' frustrazzjoni, rabja, jew eh, emozjoni negattivi, imma qed nitkellmu fuq dibattitu razzjonali, jekk trid tridu niprovdu xogħol ta' kwalità f'qasam irridu naraw mod razzjonali dan x'involvi u dan kien ta' suċċess f'numru limitat ta' oqsma. dan kollu kif ngħidu bl-Olandis Ix-xaħam neħejnieh mill-soppa u għaldaqstant daqstant ix-xaħam neħejnieh u issa naslu għal ħam nifsu u uh, għal darboħra mux ħaġa li tinkwetani din jien niprofa nipproduċi xogħol ta' kwalità, aħna niprioritizzaw kemm nistgħu f'konformità ma' dak li jixtieq il-bord ta' ġestjoni. Għajimtu numru ta' kwistjonijiet fejn naħseb nistgħu namlu xogħol ta' kwalità tajba, mhux biss minn lat xjentifiku jew minn lat tarfin, imma li appoġġa politika importanti Ewropea, meta tistabbilixxi aġenda fuq l fuq l-ekonomija ċirkolari, lineari mal-ftejm ta' Pariġi meta trid informazzjoni fuq kapital naturali anka l-ambjent marittimu għandek nuqqasijiet u dan jitlob aġenda eh, serja bbażata fuq l-arfin meta niġu mbagħad għall-kwistjoni ta' politika aktar ta' tranzizzjoni, aktar ta' trasformazzjoni, aħna naħsbu li hemm bżonn ta' arfin fit tranzizzjoni li jfisser li hemm bżonn ta' aktar tranzizzjoni fl-arfin. U dan jinvolvi investiment fl-arfin. Jekk indur għal-mistoqsijiet li ressaqtu, xtaqt naqadu, provajt naqadhom fi gruppi, uħu tkallmu fuq l-aspett internazzjonali l-Istati Uniti u ċina f'dinja li qiegħda tiżviluppa malajr l fuq l-Istati Uniti għanna tradizjoni twila ta' kollaborazzjoni ma' l-Istati Uniti, ħafna drabi taħt agenda għall erfin globali, naħdmu mal libijiet l-Istati Uniti, ikonna konferenzi diversi drabi fis-sena, telefon conferences fuq l-agenda tagħhom, u jina kont hemmhekk fil-jum meta Sur Pruitt għal-kariga tiegħu għal diversi jim ta' diskussjonijiet mal-kollegi tant tal-IPA ħadu gost jarawna għaliex xaħna staqsejni jom ħin tajjeb dan u għallu najva u ma tatlaqna għallu nażammuna ġorna u bqaw zuruna għaliex jista' jkun ma nkunux nistaw jew ma jnex nix niksbu permess biex nżuru lilkom għal daqsant komplu għamlu dak li qed tagħmlu u l komunikazzjoni miftuħa fuq l-arfin eh, u dan mod transatlantiku. U dan aħna se nagħmluh minn ħatana sakemm nistgħu. Nista' niżgurakom ukoll li ninsabu f'kuntatti ma' istituzzjonijiet eh, ċentrali tal-riċerka fl-Istati Uniti li huma fost taħwa fid-dinja l-Komità Akademika mankanowa fuq sinjaliet atmosferiċi u ma fost laqwa fid-dinja. Nużaw id-dejta tagħhom, ninsabu f'kuntatt magħhom u naraw u niltaqgħu magħhom fuq aġenda li aktar globali. L-istess huwa parzjalment veru għaċ-Ċina u anka numru ta' pajjiżi oħrajn illi jurew interess qawwi f'dak li qed nagħmlu. Għaliex ħafna drabi meta jkolli niddefendi il-proġett Ewropew f'kuntest iktar pubbliku minn dan, naħa ta' tim tagħna huwa faċli. Aħna ma' 39 pajjiż fl-Aġenzija eh, u 28 oħrajn imma marbuta vinkolanti namlu aktar minn dak li għamlu żewġ pajjiżi fil-pjanet aktar li se jtqsod kanada kważi ma jagħmlu skambju ta' xejn ta' informazzjoni ambientali li jsir f'nafta u percentaġġ zaħi li nagħmlu aħna fl azijan qed nitkellmu fuq ammont iskolu ta' meta paragonat ma ta' kien nagħmlu aħna minn mimkien fid-dinja fejn 28 u 11 il-pajjiż ieħor li ma spirati minn dak li nagħmlu qed jamlu da fuq liġi vinkolanti. Aħna l-iktar network b'saħħitha fid-dinja fuq dit tip ta' aġenda. U ovvjament hemm interess qawwi f'dan kollu, il-Ministru Ċinisa l-Ambjent ammetta u qal aħna għandna problemi kbar barfin eh, sot f'pajjiż kbir bħal tagħna x'tamlu intom bi 28 pajjiż, aħna għandna interess nkun nafux qed tagħmlu. Imma dan kif għattilkom imur li lin minn aġenda limitata. U aħna qegħdin nbatu xi ftit sabiex nżommu dawn il-livelli. Sfortunatament però eh, dan huwa l-każ. Għal dak li għandu x'jaqsam niġġis fl-arja, u rabta ma' s-saxħa jew trasport, għem xie żewġ mistoqsijiet jorbtu dawn l-aspetti. Xtaqt nisħaq għal darboħra li hija l-iktar kwistjoni importanti ta' tal-arja meta niġu għal impatt fuq is-saħħa. Għalfejn ma narawx il-pass kbir il-qoddim għaliex numru qawwi ta' Mir Ewropej jew limiti hawnhekk mhumiex konformi mal-limiti ta' WHO, ġifiri għanna ħafna x'namlu jekk iridu nkunu lineari ma' dawn. Il-miri inti tista' tikkalkula xi tkun differenza bejn ejja ngħidu 400 eh, mewt eh, prematur xirri isir iktar sejda korporizzazzjoni ta' trasport fuq l-art, rabta li s hawnhekk u e-driving għal xi wassal, għamilna tliet rapporti validi fuq dan, għandna term report, trasport u ambjent illi semmejn tranzizjoni lejn sistema sustainabli ta' mobilita minna din ir-rabta t-tieni, tkellimna dwar jew ktibna rapport fuq e-driving minn Perspettiva sistemika x'għandu wieħed bżonn apparti li jibdel il-magna f'karozza, taxxa, infrastruttura, faċilitajiet, perspettiva legali, fejħalisna fil fid-dettall lejn il-kas tan-Norveġja. Għax l-lum kwart tal-karozzi li nbijaw fin-Norveġja huma karozzi li jaħdmu bl-elettriku, elf darba ktar minn dak li naraw f'ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea. Għalfejn qed jiġri u punt kruċjali ħalli ġiġna b'rapport fuq il-sistema tal-enerġija xi tkun xi kun l-impatt jekk insuqu karozzi jagħmlu bl-elettriku fuq il-provvista tal-enerġija. Għanni naħdmu fuq l-enerġija li ta' hawnhekk, però nistantikom iktar informazzjoni iktar qudiem fuq dan jekk nżommu kuntatt ir-rabta ma' sistema tal-enerġija sur kaputa mhux ija dawnek imma kienet tiegħu il-mistoqsija. Naħseb li għandna bżonn approċċ tejjimi sistemiku għaliex nistgħu ngħidu li nagħmlu dan tfal tagħna illi huwa veru. Imma minn perspettiva razzjonali wieħed jista' jgħid 2050 sistema ta' enerġija għażan 2000 nistennew tfal jew tfal ta' tfal tagħna u għallum kon investiment li namlu f'impjant tal-enerġija l-lum dan impjant se jkun qed jaħdem fl-2050. Il-lifespan tal-impjanti u aktar minn 35 sena. Eġifieri se niżolaw riżorsi se investu f'infrastruttura tradizzjonali li twassalna sar 2030 mhux 2050 u ħan investu għal toluq li wasluna sal-2050. Dan u l-punt għamilna rapportar fuq carbon locking u kif nevitawħ fejn għabbażi ta' pajizi u kumpaniji ikkalkulajna riskju ta' carbon locking fil-settur tradizzjonali tal-enerġija waqt nitkellmu fuq biljuni biljuni ta' euro. Illi jistgħu jiġu investiti lejn lejn 50 jew li jistgħu ikunu għassim it-tlufa Din hija waħda mill-kontribuzzjonijiet tagħna għal approċċ iktar fil-qasam. Fuq ir-rabta mal-evalwazzjoni jidher li l-kollega Kavli Fuxalt spjegat tajjeb dan eh, fejn qegħdin. Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hawnhekk li għandna regolament li għandu 25 sena u ma jsemmix il-kelma tibdil fil-klima, per eżempju. Għal daqsan tista' tkun ħaġa tajba li nerġaw nirreveduh dan ir-regolament u nafu l-intenzjoni espliċita miex li neħilsu minn din l-aġenzija, għamennu għakket nifem, imma l-intenzjoni espliċita hija li nadattaw l-Aġenzija għal politika bbażata fuq evalwazzjoni kritika ta' dak li għamilna fl-aħħar 25 sena u l-evalwazzjoni qed tħares lejn il-passat, Mbagħad ikonna segwitu li jaqa' taħt il-proċess normali wara fitness check ser tkun fidejn il kummissjoni u fidejkom ukoll. Din hija l-loġika. Jien se niġi evalwat nafu dan imma nħeġġiġkom taqdu rwol attiv f'din l-evalwazzjoni. Aħna input kritiku kostruttiv joġobna Kien hemm numru ta' mistoqsijiet li tkellmu fuq eh, dan l-arfin kif iddaħlu dibattiti parlamentari fuq livell nazzjonali. Fuq il-rapport 2015 aħna konna prezenti f-31 pajis differenti fuq dak il livell ġalment brabta mal-parlamenti nazzjonali u f'taditit esterni u l-istess ottanka għal persuni oħrajn fl-Aġenzija, e prioritizzajn anka rabta ma' dan il-livell nazzjonali. Bisrit il-livell Ewropew illi jitkellem eh, waħdu f'termini ta' riżultati. Għanna format li jsejħulu country visit u aħna nisqu fuq li nixtiequ nkunu f'kuntatt mill-qrib mal-Kummissjoni fuq l-Ambjent tal-Parlament Nazzjonali u mal-Parlament jew ma' membri għolja fil-pajis involut. Anka meta nżur pajizi, jew nżuru pajizi sabiex nparteċbaw f'avveniment, għana n-informaw mnajdu l-għam nisem kunu uffiċent kim jistajkun bil-ħin tagħna. Hemm xi eh, skop partikolari n nitħattu jew nagħtu preżentazzjoni anke permezz tal netwerk Ionet edin iċċaqalqu minn network illi kien hemm sabiex jipprovdi data l network illi joħloq għarfin u jfiem l-affarijiet li mbagħad jistgħu jintużaw fuq livell nazzjonali. Fuq on demand meta pajjiż jgħid ikkommentaw fuq kwistjoni jew għamlu capacity building għandna sodisfatti nagħmlu dan fil-fatt huwa l-istess pal dal-Parlament meta titlbuna Eh, napoġawkom, jew background notes aħna niprovdu. So, feel free to prompt. Iġviri, tistaw, jek tistaw forsi tajdu tinkoraġiċu l-pajiskom għanna nistgħu namlu fil fatt għanna country desk officers għal-membri kolla l-agenzija illi jaċċertaw li dawn affarijiet fil-fatti jisiru. Diversi mistoqsijiet dwar l-ekonomija u Is-sur Demes Mark tkellem ukoll dwar l-Istati Uniti fejn kellu biżwar ix-xogħol. Dan huwa dibattitu li jiena nixtieq li nagħmel għax ovvjament l-evidenza illi politika ambizjuża tal-ambjent ikkontribwew lejn l-innovazzjoni fl-ekonomija lejn diversi diversi, diversi tendenzi investimenti li huma orjentati lejn il-futur il-ħolqien tax-xogħol, il-kompetitività Ewropea. Hemm hemm hemm biżbilju ta' studji li juru kif dan jaħdem fl-Ewropa u anka fil-dimensjoni esterna. Jiena kolli ngħid li xorta waħda jiena pjuttost sorpriż illi n-nies jasbu illi li wieħed forsi għadu jorbot fuq teknoloġija da' stantatti antika jista' joħloq il-futur. Bil-fatt hija l-innovazzjoni u li nkunu ċerti li aħna kunu kreattivi qed naħolqu ekonomija ekonomija tas-segru li jmiss illi ser iżżomna b'saħħitna iktar kontenti fl-ambjent u jinħolqu t-tip ta' xogħlijiet li aħna nixtiequ u nkunu rridu fl-Ewropa. Dwar id-dibattitu fuq l-ambjent, jiena fil-fatt nara ċertu prospetti tajbin fil-ekonomija ċikolari, fl ekonomija illi ma tniġġis ħafna u hemm awdjenza fejn qed tajt li iva tekonomizza. u m'hemmx ma jeżistix ukoll id-dibattitu id-dibattitu intrinsiku ineranti naħseb li dan huwa punt validu u naraw opportunità li nkunu qegħdin fis-sala bl-aġenda tagħna meta l-ekonomija tiġi diskussa. Jekk inti ma tiġiġ ikkonsidrat bħala persuna li qed tindirizza dik is-sitwazzjoni, inti qiegħed qed temarġina lilek innifsek. Din titratta l-ekonomija tal-futuru, jien rrid inkun qiegħed hemmhekk hemmhekk dwar fejn li għandna meta nkunu qed niddiskutu dik l-ekonomija tal-futur. Jekk għal affarijiet ikux għal oħra, l-ispejjeż u l-benefiċċji jekk ma nindirizzawx il-kwistjonijiet ta' sostenibilità ħajkun hemm sbilanċ kbir fil prioritajiet tagħna m'hemm ebda benefiċċju ekonomiku f'dinja f'dinja illi qed tisħon tisħon kull sena berba gradi. Mhux se jkun hemm ebda benefiċċju ekonomiku f'dinja fejn il-kapital naturali diġà qiegħed jitnaqqar u m'għandniex is-servizzi ta' ekosistemi li huma kaġun ta' ambjent ambjent li huwa b'saħħtu bekk irrit inkun hemm f'dik il-kamra meta dawn l-affarijiet jiġu diskussi. I'm going through this. There was a set of questions on compliance. Kien hemm diversi mistoqsijiet ta' konformità u implementazzjoni. Aħna nafu l-kwistjonijiet ta' implementazzjoni ta' nagħmlu diversi rapportaġġ, monitoraġġ u f'kważi kull rapport namlu lista, natu lista tal-lum huma l-pajizi, pajizi bl-standards stipulati, il-miri l-anijiet, u nuru il diskrepanza illi tesisti. Nistaw namlu dan permezz mezz iktar espliċitu, per eżempju, per eżempju, valutazzjoni tal-politika, Iva, fil-fat dan il-konċett huwa fil-pjantazzjoni tagħna qed niddiskutu mal-kollegi ġewwa DGM VDG Klima kif nistgħu nikkontribwixxu lejn ċertu proċessi, proċessi li qed jagħmlu diġà. Il-limitazzjonijiet tagħna għabbażi tal-mandat tagħna fir-regolament huma li aħna ma nistgħux nindaħlu meta neċċedu l-għotja ta' informazzjoni u naraw kif din twassal għal follow-up segwitu ta' konformità. Dan huwa fleġu tal-Kommissjoni jagħmlu użu minn l-informazzjoni tagħna iżda aħna ma ħanx involuti fil-konformità per se. Dan ukoll għandu x'jaqsam mal-fatt li aħna Aġenzija tal-Ewwel Ġenerazzjoni u din mhix parti mill-mandat illi aħna għandna. Beqbil ma' reviżjoni ta' monitoraġġ u rapportaġġ ġejna mitlubin illi nikkontribwixxu iktar li nipprovdu bażi iktar solida biex il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel dan b'mod iktar effikaċi mal-pajjiżi konċernati u tipprovdi iktar informazzjoni kolli ngħid illi binqas binqas pejjeż iktar milli dan jingħata lill-konsulenti illi dan li qed isir illum għedin niddiskutu, niddiskutu b'mod kostruttiv kolli ngħid ma l-DG Environment dwar kif nistaw nikkontribwixxu għal dak il-proċess partikolari fil-futur. Naħseb illi weġibt il-kulħadd forse li sur kaputo li ma kux xietaw. Jiena iktar ottimista milli kont diversi snin ilu, għax naħseb jekk inti tifhem id-dinamika tal-bidliet li huma fundamentali, aħna wkoll imħarġa illi naħsbu mod lineari u aħna b'daqstant sofistikati jekk naħdmu jinnaħsbu biħsib biħsib logaritmiku Naseb illi jekk ħarsu lejn l-iżvilupp ta' teknoloġija, hemm ċertu staġnar fl iżvilupp hemm ċertu tipping points. Naseb illi nistgħu pereżempju niżviluppaw ċertu sistema ta' trasport perjodu qasir jekk inkunu ċari illi id-dekarbonizzazzjoni tat trasport tal-2050 se teħtieġ ċertu għażliet soluzzjonijiet radikali dwar il- il-magna, il-magna ta' kombustjoni u diversi għazlit. Daw x'inhuma? Daw huma għażliet negativi? Le. Il-ferroviji tal fuar mhux qed jaħdmu. Iktar iżda xorta waħda għanna ferroviji li jaħdmu. fl oċċinijiet kien hemm effikaċja ma naħsibx li jridu nkunu daqsxejn iktar prattiċi meta naslu trasport u distanzi li jridu nkopru naħseb l-importanti huwa ir-rwol ir-rwol ewlieni li kollha l-Ewropa fit tfassir tas-sistema ta' mobilità tal-seklu 21 u aħna qegħdin pożizzjoni tajba ħafna. Qegħdin minn ta' qoddim fir-regolament u liġijiet għall kontinent kollu kemm hu. Ħadd ħadd m'għandu dawn l-standards aħna għedin minn ta' għoddim fl-izvilup tal-arfin teknoloġija. Aħna għanna l-aħjar prassi disponibli l-lum f'dan il-kontinent dwar il-transizjoni ta' trasport nafu il-konnessjoni li hemm s-saxħa nifmuwa iktar mod iktar fondamentali, iktar minn kwalunkwe post ieħor iva nistgħu naslu. Jekk irridu. U l-istess jgħod tal-sistema tal-enerġija jiena ma stajtx naqbel li t-teknoloġija mhux qegħdin hemm, it-teknoloġija diġà qegħdin hija kwistjoni biss illi nħaffu naqra u nipprovdu il-kontest regolatorju finanzjarju biex l-ekonomija tiċċaqlaq dik id-direzzjoni. U naħseb illi bl-arfin tagħna x-xogħol tagħna u kif qed nappoġġaw l-aġenda tal-Kummissjoni nistgħu nwieġbu għal l-aspett partikolari iżda wkoll naħduha iktar u iktar ma' din l-aġenda fuq terminu ta' żmien twif konformi ta' mal-politika Ewropea. Politika ta' Unjoni Enerġija, l-ekonomija ċirkolari, l kapital nazzjonali, naturali. U dan għan provaw namlu fil-direzzjoni, direzzjoni pozittiva, iżda billi naraw fejn edin hemm id-djufijiet u naraw fejn edin għaw lura. Nispera li weġibt il-mistoqsijiet tagħkom jena disposti li eh, hemm weġib iktar mistoqsijiet. Jekk dawn jinqalgħu grazzi. Kont ta' inspirazzjoni tajba għalina forsi tista' nisperaw li tkun tista' membru tal-kumitat membru tal-kumitat Envi fil-futur napprezzaw il-preżenza tiegħek tal-lum u tal-li ħadd biżejjed tat-tilħin biex tkun tista' twieġeb il-kummenti tagħna. Nerġgħu niltaqgħu Nsejt imwieġeb mistoqsija dwar tixri tal-arfin l-edukazzjoni. Nista' nitkellem nitkellem għal-minuta. L-ewwel net m'għandniex il-kapaċità biex namlu programmi ta' edukazzjoni ambientali. Għanna żewġ responsabiltajiet. Waħda li niprovdu informazzjoni li hija perċepibbli minn dawk li huma speċjalizzati f'dan il-kampu t namlu ċertu outreach l-universitajiet, jien namela kważi 10 darbit fis-sena u nifoka fuq ir wol tagħhom biex joħolqu it-tip ta' għarfin li aħna għandna bżonn biex din l-aġenda timxi l qoddim perspettiva ta' żmien twil. Grazzi ħafna. Dan kien verament importanti, grazzi ħafna għal darboħra tal prezenza tiegħek kun narawk għal laqalim isma l-aġenzija tiegħek. Grazzi ħafna. So, uh, dear colleagues. Uh... Kollegi, dan jikkonkludi l-agenda tagħna tal-lum u jkolli ngħidilkom illi għal-għada, aħna ser niltaqgħu flasġaw nofs bil-voti, mbagħad ovvjament il-koordinaturi jkunu jafu dwar il-laqa tagħna tad-disa ta' filgħodu. Il-wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd.